Good afternoon, dear colleagues. Uh, I will start uh, this. Uh, Warn of Sinar tajjeb, eżis kollegi nixtieq li nibdew bil-laqa tagħna tal-lum Warn of Sinar Laqa tkun laqa twila. Laqa twila, laqa importanti li ħajkun fija numru ta' suġġett interessanti ħafna li ħan diskutu fl-aħħar tal-laqa fis-26 ukoll ħajkonna sessjoni ta' votazzjoni ġifieri nixtiequ li nżommu mal-mod ta' kif pjanajna l-aġenda ħalli nkun nistgħu nivutaw fis-26 tal-lejla. Jekk mandkom l-ebda oġġezzjoni, naħseb li nista' ngħid li l-aġenda hija adottata nixtieq illi nħabbrilkom l-interpretazzjoni bl-Irlandiż u bil-Kroat mhux tkun disponibbli llum u nixtieq nitlob illi tadottaw rekomendazzjoni tal-koordinaturi dwar il-ħatra tal-rapporter tas Surboni illi nħatar pal rapporter għall abbozz tal-rapport fuq il-sustanzi psikoattivi ġodda mhux noqgħod naqraħalkom li huma u s-Sinjura Korozza sabilt li ntażlet pala rapporter għall abbozz tal-rapport tal-implementazzjoni fuq id-direttiva 93 dwar il-ġlida kontra l-abbuż sessuali u l-esploitazzjoni sessuali ta' tfal. Ussur Murais illi kien maħtur rapporter għal proposta fuq l-immigrazzjoni legali, revizjoni tal-karta l-blu. Jekk il-Komitat jappoġġa dan rekomendazzjonijiet, nista' kifettilkom nibdew bl-aġenda u kifettilkom fi 26 iftakru illi ġibu ma'kom il-karta tal-vot. Għanna il-minuti ta' 18 ta' jannar ta' 27 ta' ottubru. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet il-minuti nistgħu ngħidu li huma adattati u ngħaddu issa l-ewwel punt fuq l-aġenda ta' tal-lum nofsinhar, ġifieri l-ftehim l kooperazzjoni strateġiku bejn ir-Repubblika Federali tal-Brażil u l-Europol. Dan il-ftehim huwa ftehim strateġiku mhux kopri l-iskambju ta' informazzjoni personali, il-Parlament Ewropew huwa biss konsultat fuq dan il-fajl u allura l-Kunsill huwa mitlub qed jitlob anzi l-Parlament li jagħti l-opinjoni tiegħu f'perjodu ta' tliet xhur minħabba dan li għattilkom il-koordinaturi deċidew li komplu jissegu proċedura semplifikata skont ir-regola 50 artiklu 1 biċċer pala rapporter skont dokument li ħareġ dan l-aħħar mir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-ftehim strateġiku tal-Europol mal-United Arab Emirates. Illum aħna ħan nisimgħu wkoll minn ħadd tal-Presidenza Olandiża għandna s-Sur Kroner jekk jogħġbok. Is-Sinjura Kroner anzi. Grazzi ħafna Sinjor President, nsalmilkom iżis membri tal-Kumitat Libe tal-li qed u grazzi tal-dittuni din l-opportunità li nippreżentalkom dan l abbot strateġiku ta' strategiku strateġiku bejn il-Federazzjoni tal-Brażil u l-Europol. Nixti nispjegalkom kif wasalna sawnek u x'inhuma l-elementi strateġiċi ta' dan il-ftehim imbagħad nitkellem ktar fuq dettal. F'Mejju tas-sena 2014 ġifieri sentejn ilu il-Kunsil tal-permess lill-Europol li jidħol fiftejim mal-Brazil. Din deċiżjoni kienet ibbażata fuq il-ħtieġa operativa li naħna nikkoperaw mal-Brazil e kif talbu l-Europol u l-interess li wrew l-autoritajiet tal-Brazil li kollhom iktar kooperazzjoni mal-Europol. F'Ottubru tas sena 2015 il-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol approvaw dan il-ftehim u mbagħad wara dan il-ftehim kien approvat ukoll fil-grupp ta' ħidma fih dan il-Kunsill li huwa relevanti għal dawn is-suġġetti u issa qed naddulkom din id-deċiżjoni sabiex tikkonsultawha tikkonsultaw dwarha u tgħiduna d-deċiżjoni tagħkom dan huwa ftehim strateġiku li jista' jippermetti li jkun hemm ftehim illi permetti skambju ta' informazzjoni fuq il-General Situational Reports, per eżempju, kif ukoll informazzjoni fuq proċeduri ta' investigazzjonijiet kriminali u prevenzjoni ta' reati kriminali. Qiegħed jippermetti wkoll li jkun hemm jillotja ta' parin li jekk ikun hemm bżonn fih dan l-investigazzjoni kriminali. Il-ftehim mhux jgħat ikopri informazzjoni personali jekk kif inti Jiena nixtieq ngħidilkom x'huma l-affarijiet importanti illi jistgħu waslu għal ħtieġa li jkun firma dan il-ftehim. Il-kooperazzjoni mal-Brażil importanti ħafna fil-qasam tal-kriminalità organizzata, speċjalment fit-traffikar tal-bledmin, reati kriminali għandhom x'jaqsam mad-drogi kif ukoll eh, reati tal-karti tal-kreditu. Il-Brazil minħabba illi kienem verament iktar tranzazzjonijiet bankarji online, edin naraw il-reati ta' ċiberkriminalità edin jizdidu. Hemm sistema underground li qiegħda toffri servizzi kummerċjali għal cyber criminal u ħafna minn dawn il-kriminali fil-Brażil din jużaw il-medja il-social media sabiex jikkommettu reati kriminali ħajkun hemm avvenimenti sportivi importanti ħafna fil-Brażil allura ħajkun hemm iktar possibilità ta' attakki ta' inġinier ta' inġinerija soċjal dan jista' jaffettwa ħafna l-ċittadini. Kooperazzjoni mal-Brażil jista' jippermetti l-Unjoni Ewropea li konna aktar informazzjoni fuq dawn il-fenomena u li jkollna biżżejjed informazzjoni sabiex niġġieldu kontra dawn l-attivitajiet kriminali. Il-Brażil hija interessata ħafna wkoll fil-ġida kontra it-terrorizmu. l-organizzazzjoni terroristi qegħdin jużaw komunità mill-vant nofsa li bbażata fil-Brazil sabiex ikunu qegħdin jitbru iktar flus u jorganizzaw riħom. Aħna qed nistennew li jkun informazzjoni minn dan ir-reġun u fl-aħħar net dwar l-irkupru tal-assi kemm ħafna pajjiżi Ewropej li kienu interessati f'dan il-qasam. Apparti minn netwerk li da diġa jeżisti kien hemm ukoll ħafna ftehim bejn unjoni Ewropea u ċertu membri tal-Unjoni Ewropea mal-Brażil, Franza l svizzera kif ukoll il-Portugal ukoll kellhom ċertu kooperazzjoni mal-Brażil f'dan qasam. Sabiex nikkonkludi nix ngħidilkom il-Presidenza tappoġġa bissieħ l-evalwazzjoni tal-Ewropol u konvinta li dan il-ftehim ta' kooperazzjoni strateġika għandna bżonnu. U bil-permess li tista' tim nista nistieden issa l-Sur Dietrich Neumann sabiex jispjegalkom iktar id-dettalji minnaħa tal-Ewropol. Grazzi. Grazzi ħafna, Snira Kuner. Anna Sassur Neumann, fissem l-Europol. Grazzi ħafna, Snira President, apparti minn dak li għada kem għalet il-rappresentanta tal-Presidenza Olandiza jiva il-kooperazzjoni mal-Brazil, hija xi ħaġa li l-Istati Membri ma interessati ħafna fija fil-Brazil aħna komunità daqsa illi ġejja mill-pajjiżi tal-Vant Nafsani, skont l-informazzjoni li aħna għandna ħafna mill-organizzazzjonijiet terroristi qegħdin jabbużaw minn dil komunità pala u jizaw pala pjattaforma. Dan huwa qasam ta' Triple Frontier, ġifieri il-pajjiżi tal-Paragwaj, l-Arġentina u l-Brażil u dan huwa post fejn qed naraw li hemm ħafna nies li qed jappoġġaw dawn il-gruppi ta' terroristi. Fil-Brazil hemm pjattaforma illi hija magħrufa li tintuża minn dawn il-gruppi u qegħdin jużawha bħala opportunità illi jinġabru il-flus permezz ta' tipi differenti ta' traffikar. Dawn il-gruppi jistgħu jkunu marbutin ma' l-Ewropa, ma' l-Afrika tal-Punent fejn huma qegħdin mbagħad ikun iktar attivi fil-vant nofsan kif ukoll fl-Unjoni Ewropea ġifieri l-kooperazzjoni mal-Brażil tista' tenna u tista' ten il-komunità tal-infurzar tal-liġi sabiex aħna nifhmu aħjar dan it-tip ta' ksur tal-liġi. Issa dwar ċiberkriminalità, intom tafu il il-Brażil bħalissa għandha ħafna komunità kbira underground li qegħdin jużaw id-darknet sabiex ibiħu dawn il-prodotti ta' ċiberkriminalità. Fil-fatt, hemm l-unika bażi ta' taħriġ għal dawk li jixtiequ jsiru ċiberkriminali. Per eżempju, kien hemm il-Trojan eh, Manware u Ransomware li instab ħafna fil-Brażil u issa li qegħdin jitejjew il- il-lob olimpiku tas sena 2016 nafu li jista' jkun hemm rabta minħabba li dan huwa avveniment sportiv kbir ħafna illi matulu jista' jkun illi daw it teddidiet ikunu ħajaffettwaw ħafna waħna minnaħa tal-Ewropa għandna l-mandat li nejnu lill-istati membri kif ukoll pajjiżi oħrajn matul dawn l-avvenimenti sportivi. Jew dan il-ftehim jista' jagħti għajnuna strateġika l-Brazil anka f'dan il-kuntest. Nittamaw allura li jintom ħa tkunu favur dan il-ftejim, kif tilkom dan mhuwiex ftejim li qed jkopri l-informazzjoni personali iżda qiegħed ukoll maħsub biss għall-iskambju tal-informazzjoni strateġika. Grazzi ħafna l-Sur Neumann. Ma nafx hekk hemm xi ħadd li jixtieq illi jitkellem mill-membri. Mela, Jekk le aħna nistgħu nresqu l-abbozz tar-rapport li tista' tirrifletti d-diskussjoni tal-lum mbagħad fil qalimes tal-Kumitat Libi aħna nkun nistgħu nadottaw dan id-dokument. Ringrazzjakom. Issa ngħaddu għal punt li jmiss ġifieri sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa għal approċċ olistiku tal-Unjoni Ewropea għall-immigrazzjoni. Rridu nikkonsidraw numru kbir ta' emendi għanna s-Sinjura Mezzola, s-Sinjura Kienge, jurresqu ħafna minn daw l-emendi. Mela nissiden lilkom sabiex titkellmu. Roberta, nibdew bik. Madam Chair. Uh, Grazzi ħafna, Sr. President, nixtieq li nibda billi ngħidilkom Aħna konna nafu li kien ħajkun diffiċli ħafna li nsibu kompromess. Minkejja li situazzjoni hija diffiċli jiena konvinta li l-unika tweġiba fuq l-immigrazzjoni għandha tkun waħda olistika, waħda sieħa illi tista' tikseb kemm jista' jkun kompromess min-naħa tal-gruppi politiċi differenti. Kif qed inti aħna irċivejna 1247 l-emenda kważi fuq kull paragrafu tar-rapport xi ftit mill-kollegi xtaqu li aħna nitlu iktar fid-dettall fuq ċertu punti u xi ftit oħrajn xtaquna li nneħħu ċertu punti. Però nixtieq ngħidilkom ukoll li ħafna mill-kollegi verament kienu kostruttivi u provaw jajnuna permezz tal-kummenti tagħhom, allura ringrazzjakom. Aħna palissa din infaslu abbozzi ta' kompromessi illi nittamaw illi sa fejn jista' jkun kun jista' jakkomu xi ftit mitħassib minnaħa ta' tal-kollegi fl-abbozz tar rapport. Kien hemm ċertu kollegi li kellhom emendi fuq it-tfal b'mod speċifiku aħna ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex ninkludu ċertu kliem illi indirizzu b'mod speċifiku dawn il-problemi li konċernaw it-tfal. Aħna għamilna ħafna negozjati sabiex noħorġu babbozz finali tar-rapport ġifiri ħan ippruvaw u kompromess kemm jista' jkun fuq bilanċ delikat ħafna nixinna u fħedan dan ir-rapport. Għal iżda minħabba fek jista' jkun il mhux kulħadd ħajkun kontent u jista' jkun illi fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm ċertu partijiet tar-rapport li ħajġbukom iktar minn oħrajn kif tistaw timmaġinaw din xaġa aħna ma nistgħux nevitaw iżda nitolbu lill kollegi kollha mill-gruppi politiċi kollha sabiex tiffukaw fuq l-iktar messaġġ ewlieni u importanti dak li aħna nistgħu niksu bħala Parlament Ewropew fuq dak li verament qiegħed jingwieta liċ ċittadini Ewropej. Issa li ħankomplu bil negozjati nixtieq ngħidilkom milli għandkom tgħidulna wkoll x'huma l-iktar punti importanti għalikom għall-grupp tagħkom ħalli aħna u sejrin nibqgħu għaddejjin b'dan il-proċess inkun nistgħu nikkonsidraw il-punti min-naħa tagħkom ukoll. Jiena nixtieq ngħid illi maħna niftemu fuq xejn, sakemm ma niftemu fuq kollox, jiġifieri jekk jogħġobkom ibatu wkoll il-proposta ta' kompromess U aħna nibatulkom ukoll fuq il-lista tal-punti ta' kompromess kollha. Aħna għandna l-intenzjoni li nivvotaw fil-libe fis-16 ta' Marzu u fil-plenarja nivvotaw f'April. Però kieġobkom ħuddu daqsxej paċenzja u pruvaw wifmu ukoll kemm huwa diffiċli proċess qabel ma naslu votazzjoni. Signor President ħajkolli nitlaq jiena minħabba li ħajkolli nattendi la oħra, però jiena ħan segwi diskussjonijiet permezz tal-web streaming u anke permezz tal-kollegi tiegħi. Grazie. Grazie ħafna, Signora President. Palma fakkarna kemm il-darba u palma għalet il-kollega tijaj Roberta Mezzola, la bozz tal-rapport huwa taqsira tal-pozizjonijiet tal-gruppi politiċi kollha. Il-metodologija li għazilna permettina li morru l-lin mill pożizzjonijiet individuali biex naslu għal test komuni li jati jagħmel analiżi ta' situazzjoni u eh, ibbażata fuq rakkomandazzjoni dwar kif għanna namlu ġestjoni tal-dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Dan it-test li huwa frott ta' xogħol u ftejjin kondivis iktar minn 1200 emenda li ġew minn il-kollegi tagħna issa mhux biżejjed illi konna il-laqa tal-lum dwar nofsinhar biex niddiskutu l-kontenut tal-emendi li ġew ippreżentati u għalhekk jiena se nillimita ruħi għal xi ftit punti essenzjali. L-ewwel nett nirringrazzja l kollegi kollha li fi spiritu ta' kollaborazzjoni kontribwixxu biex aħna nejn nimlew in qasijiet li kien hemm fir-rapport tagħna. Hemmhekk nirreferi b'mod partikolari għall emendi illi kienu orizzontali fuq il kondizjoni tal-tfal, tfal mhux akkompanjati u anke għal kwistjonijiet tal- ġeneru jew vulnerabilità li aħna dawna se ninkluduhom fir-rapport għal dawk l-emendi kollha illi mhumiex element ġdid fl appozz tar-rapport ħsibtana ħsib tagħna huwa li niġbruhom f'emendi ta' kompromess. Unqisu ovvjament il-bilanċ politiku. Aħna se nippruvaw Ninkludu mhux biss il-pożizzjoni ta' shadow rapporteurs imma anke dawk tal-kollegi li fi spiritu kostruttiv ikkontribwew fid-diskussjoni fuq dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni. Ix-xogħol li għandna qudiemna huwa enormi u eh, mussa nċħat li huwa xogħol kbir. Aħna diġà bdejna negozjaw fuq l-emendi ta' kompromess li se nibatuhom li shadow rapporteurs qabel il-laqa ta' Shadow Rapporteurs li sessir il-ġimgħa d-dieħla nhar il Strasburg għalhekk sabiex naħdmu mod aktar effiċjenti jiena nistieden il-Shadow Rapporteurs biex jibatulna il-prioritajiet tagħhom, il-punti essenzjali um essenzjali għalihom li jixtiequ li aħna ninkluduhom jew inkella li nsaħħuhom jew inkella anke naqsu mill-importanza li tajnihom. Mbagħad aħna rridu li nilħqu vot fuq pakkett ta' emendamenti illi eh, mhux se jdajjef il pożizzjoni ta' dan ir rapport U aħna rridu wkoll eh, naħdmu bħeffa, mirridu nkunu wkoll realistiċi bl-appoċ sħiħ ta' kulħadd mod partikolari ta' shadow rapporteurs u l-koordinaturi, il-antana huwa illi nivvotaw fil-Komitat Libe fil-15 jew 16 ta' Marzu li jumbati jippermettilna biex nivvotaw fil-plenarja ta' April. Grazzi. Thank you, Cecil. Grazzi ħafna, Cecil. Issa, nistieden li Shadow Rapporteurs, Signora Stevens, għandek xi ħaġa xi żid? jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Frabta ma dan id-dossier partikolari, kenna 1247 emenda illi tres um il-gruppi politiċi differenti għawnek fil-parlament. Dana juri biċċar kemm qed jingħata importanza dan id-dossier fil-Parlament. Jiena nawgura li rapportez kull suċċess fil-tfassil ta' emendi ta' kompromess. Għannom tal-MVA jena nishti nisħa illi soluzzjoni dejjema u umana għal kwistjoni tal-immigrazzjoni hija pushback sistematika blelu tal-frontieri esterni. Aħna irridu naqtaw qalb in-nies u biex eh, dan laqas jirgbu dajes u jaqsmu nibatuhom lura u la darba naqnalqu l-frontieri rridu nieħdu responsabilta tagħna u ndaħlu lil dawk ir-refuġati illi għandhom bżonn lajnuna. Għanna bżon ta' aktar finanzjament għal kampijiet tal-refuġati barra mill-Europa sabiex il-kondizjonijiet hemmhekk jitjiebu nittama li d-diskussjonijiet se jagħtu l-frott tagħhom li se nilħu riżultat sodisfaċenti u li kull grupp politiku ikun jista' jappoġġa l-isqarrija politika illi se toħroġ minn din minn dan ix-xogħol il-grupp tiegħi mhux se jkun sodisfatt bit-test jekk jibqa' kif inhu dak bħal dak li għandna qudiemna bħalissa. Grazzi, Sinjura Spinelli. Jena l-ewel net nixtieq nirringrazzja il-co-rapporteurs eh, għal xogħol li jagħmlu. Jiena essenzjalment naqbel magħhom fuq suġġetti bħal huwa search and rescue u il-mezzi ta' dħul legali fl-Unjoni Ewropea. Jena nishtiq nirringrazzja xi l-20 NGO illi batu wkoll suġġerimenti għal emendi. Hawnhekk irrid nikkwota xi sitta minn dawn l-emendi li inħoss li huma importanti ħafna għall-laqat illi aħna se jkollna qabel ma jkonna ir rapport finali sitta minn dawn l-emendi li ġew prezentati. L-ewwel emenda orizzontali titlob li dawk li jitolbu l-azil ikollhom l-opportunità li esprimu eh, liema stat iridu jitolbu l-azil fih biex jintbatu hemmhekk. It-tieni punt għamnek jien ovvjament qed nagħmel taqsira għaliex m'għandix ħin. It-tieni net fuq id-detenzjoni tal-immigranti nitlob illi ikun hemm regolament iktar dettaljat għal data li tiġbor l-Eurostat u uh, eh, alternattivi għal detenzjoni. It-tielet naħseb li hemm bżonn illi nimmodifikaw dawk il-punti li rigwardaw il-mekkaniżmi ta' rimpatriju uh, li meċi mill-Frontex u dana fiftejn mal-pajjiżi terzi u l ħol ta' l-istiżi ta' oriġini li huma sikuri Huwa essenzjali wkoll fil-fema tiegħi illi nisħu fuq l-essenza ta' eh, garanziji proċedurali u ta' trasparenza fil- ħolqin ta' dan din il-forza ta' gwardjani tal-frontieri Ewropej. Umbat fu il-fondi Ewropej naħseb li jrid isir użu trasparenti minnhom jrid ikun użu kontrollat sabiex għalmenu parzjalment inkunu nistgħu Eh, nevitaw l-skandli li sessil taf xinuma pal-mafja tal-kapitali, per eżempju, jena naħseb li l-fondi Ewropej destinati għall-azilu mir-immigrazzjoni rridu jkunu eżentati mir-regoli ta' deficit li huma eh, provduti mill-patta stabilita' u tkabbiru, dana sabiex nkunu nistaw nejnu lil dawk il-pajjiżi li huma l-aktar esposti għal flussi migratorji palma huma il-Greċja u l-Italja. Il-ħames punt fil-politika barranija jiena ma naqbilx li għandu jkunem eh, l-intervent minn NATO u rridu u koll ikonna ftejmiet mal-pajizi eh, għal biex daw il-personi jintbatu l-ura, pero mux ma pajizi li mux se jirrispettaw id-dritti ta' dawn in-nies. Għamnek qed naħseb dwar il-proċess ta' Kartum u b'mod partikolari it-Turkija u xie intervent fil-Libja, intervent militari fil-Libja. biex insolvu il-problema tal-kontrabandisti tal-nedmin. Għawnek naħseb iridu najdu kol b'mod ċaru tont li l-Unjoni Ewropea ma tistax tiddeċid l-politika tagħha flimkien ma' Turkija bħalli kieku din kienet xi stat membru ġdid. Aħna il-koll nafu bil-massakri li l-gvern ta' Erdogan hija iwettaq kontra il-poplu kurd fi xlok ta' Turkija u l-bombardamenti fil-Repubblika ta' Rojava fis-Sirja u sittu l-aħħar punt nitlob illi għanna nirriflettu fit-tul fuq il-filosofija infissa ta' Schengen u il- il-rabta li jembe l-abolizzjoni tal-frontieri interni u kontroll iktar stret fuq il-frontieri esterni fuq il-periodu iktar eh, medju u twil għanna bżon ta' frontieri esterni ikdejjem iktar miftuħin għaliex il-kontinent tagħna huwa kontinent illi eh, demografikament sejjer lura. Grazzi. Thank you, Mrs. Spinelli. Grazzi ħafna, Signora Spinelli, Signora Sargentini. Grazzi, President. Inkun qed eh, nigdeb jekk ngħid illi uh, kieku jiena sibtarf ta' dawn l-1247 emenda. Nawgura kull suċċess lir rapporteurs għalix uh, eh, intom tridu tfasslu eh, proposti għal emendi ta' kompromess f'qasir żmien nawguralkom kull suċċess aħna qed nħarsu lejn dan ir-rapport ta' inizjattiva li bdejna naħdmu fuq ħafna żmien ilu meta ħsibna li konna sendumu ħafna naqtfu imma mbagħad eh, morna zmerġ fil-fat, imma sanna nużaw dan ir-rapport biex niċċaraw l-opinjonijiet tagħna sabiex il-Kunsill u l-Kummissjoni jifmu x'inhi l-opinjoni tagħna kemm fuq l-ażil kif ukoll il-migrazzjoni għax-xogħol għal raġunijiet tax-xogħol. Eh, smajt is-Sinjura Spinelli li titkellem fuq Schengen, id-dibattitu eh, fil-Kunsill tal-Ġustizzja Affarijiet Interni fuq l-artiklu 26 u 27 tal-Kodiċi tal-Frontiera Schengen Eh, jissuġġerixxi eh, kontrolli fuq il-frontieri li għandu suppost ikun tweġiba għal problema tal-flussi tal-immigranti li qed jaslu lejn l-Unjoni Ewropea ma naħseb li din mhijiex soluzzjoni. Aħna għandu jkollna rapport għal inizjattiva tagħna li jiffaċċa l-isfidi illi aħna irridu niffaċċaw se jkunem ħafna nies illi jitolbu l-azil illi se jippruvaw jitħlu fl-Unjoni Ewropea u suġġeriment illi dana nista' nsolvu dil problema billi eh, nalqu l-frontieri huwa hija suġġeriment huwa suġġeriment ħażin imbagħad fuq l-immigrazzjoni għal raġunijiet ta' xogħol warra bnija m'għadix fuq l-aġenda tagħna manna il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li qiegħda tippromovi eh, jew il-ġimgħa dieħla se tippromovi politiki Ewropej għal l-immigrazzjoni u nittama li dana din il-proposta se semmi l-immigrazzjoni għax xogħol u mhux biss eh, it-tipi l-oħrajn ta' immigrazzjoni dan ir-rapport naħseb irrit jisħaq fuq il-bżon illi għanna li noħolqu mezzi legali għal dawn in-nies biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea mhux biss għal dawk li jitolbu l-azili manki għal dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol għaliex dak li għandna bżonn huwa li niġġieldu kontra x-xogħol illegali, xogħol qed isir minn nies illi m'għandhomx dokumenti, mhux xogħol li qed jgħin lilhom u laqqas huma juri solidarjetà lejn is-soċjetà tagħna. U jekk aħna jirnexxielna ninkludu lingwaċ li juri il-27 Prim Ministru għalix l-Angela Merkel nista' noħodha bħala eżempju tajjeb imma dawn is-27 Prim Ministru ieħor li jippruvaw jiġildu kontra din il-kriżi billi jalqu il-frontieri tagħhom jew inkella jieħdu ħsieb biss l-interessi tal-pajjiżi tagħhom, jekk jirnexxinna nagħmlu hekk inkunu badna it-triq it-tajba jiena lesta illi natikom daqqatit, lesta ukoll illi nappoġġakom biex tħaffu, però ovvjament il-lingwaċ irid ikun adattat. L-Onorevoli Dupre. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nett nilqa x-xogħol eċċellenti illi għamlu żewġ rapporteurs jina rarament rajt dokument daqseg strutturat u komplut. Jena xorta waħda madana kollu għandu xi kummenti li nixtieq nagħmel. Jekk aħna niflu dan id-dokument u se nagħti xi ftit eżempji, nista' ngħid illi huwa katalgu ta' dak illi suppost issir aktar milli huwa strateġija għal dak li huwa meħtieġ illi jsir fi dawn il ċirkostanzi li qegħdin fihom. Pereżempju, meta nitkellmu dwar il-protezzjoni temporarja li huwa mekkaniżmu li jista' jintuża bħalissa għaliex għanna flus massiv ta' persuni li għedin jitolbu il-protezzjoni l-inventarju tal-vantagġi ta' din il-protezzjoni temporanja unbat qed ngħidu li jahasra li dan il mekanizmu x qed jintuża le din mhix atteġġament dan mhux atteġġament tajjeb aħna qegħdin se nitolbu li dan il mekanizmu jintuża aħna għamilna l-analizi tal-problema imma ma minnix għazla politika li dan il mekanizmu għandu jintuża. Eżempju ieħor. Ir-rapport jisħaq bi raġun li jemżon li jisiru il ritorni dawn in-nies jintbatu lura l-iktar ħaġa diffiċli li namlu aħna u b'mod partikolari dan li tissir f'dinjeta issa ħaġa oħra ir-riammissjoni ma, ma jissemma xejn fuq riammissjoni fil-rapport għalmen jina ma rajt xejn. Hemm bżonn li jkollna strateġija ta' riammissjoni għaliex inkella eh, eh dak kollu li aħna najdu fuq ir-ritorn mhux se jagħti frotta xejn dan mhux qed ngħid li r-ritornu għal iktar ħaġa li jien għandi għal qalbi, imma jekk aħna se nitkellmu fuq hemm bżonn li dan issir realtà li nużawh jekk ikun hemm bżonn eh, hemm bżonn li jkollna l-istrumenti li jippermettuna li nagħmlu dan mbagħad fuq il-lista ta' pajjiżi sikuri. Iva hemm il-lista komuni tal-Unjoni Ewropea. U eh, mhix qed issir eh, distinzjoni bejn Eh, dawn bejn il-pajjiżi terzi sikuri u pajjiżi ta' oriġini li huma sikuri. Dan għandu impatt kbir ħafna u l-implikazzjonijiet huma differenti. Issa aħna qegħdin qed ngħidu illi iva jaħasra li din il-possibilità mhix qiegħda tintuża, imma xorta waħda l-darba oħra ma saritx għażla politika Jiena xorta najt li huwa rapport tajjeb, imma naħseb illi dan huwa iktar eh, katalogu maħruġ mill-kuntest aktar milli huwa strateġija li setejna niffaċċaw il-problemi strutturali li għandna u anki iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom bħalissa. Grazzi Sur Depre ma' uħat iktar illi talab li intervjeni Robert Assa. Grazzi, President. Nitkellem fil-qosor ħafna ma naħseb illi hemm bżonn illi ngħid il-żewġ rapporteurs il-Sinjura Mezzola l sinjura Kienge għax-xogħol eċċellenti li għamlu. Jiena rajt b'attenzjoni kbira d-dokument u jiena rajtu illi huwa eh, huwa komplut ħafna u bilanċjat ħafna mhux eh, riżultat li wieħed jista' jiksbu faċilment Jiena flimkien mal-kollegi tiegħi Alessandra Mussolini, Barbara Matera u oħrajn fil-grupp parlamentari tiegħna jiena rappreżentajt xi għaxar emendi mejna rrid nisħaq biss fuq erba' minnhom li fil-fema tiegħi huma l-iktar importanti l numru u design fir-rigward tal-falliment tal-ftehim tal-risistemazzjoni tal-160,000 eh, personali tal talbet l-azil jagħti biss eh, ritratt ċar ħafna ta' fiex qegħdin bħalissa. Jew inkella qed ngħidu li mid disa' u 30.000 u 600.000 mill-persuni illi li kienu mil uwa fil-kampi tal- tal- ta' koljenza ftit minnhom biss ġew risistemati mbagħad hemm ieħor li huwa jiġifieri 389 fejn qegħdin ngħidu illi m'għandniex nillimitaw rilokazzjoni biss li dawk il-persuni illi huma ta' nazzjonalità illi għalihom il- li 75% jew iktar li tieħda deċiżjoni pożittiva fuqhom pereżempju fl-Italja għaliex hemm ħafna Eritrej u persuni Sirjani, eċċetera Allura dik ir-rabta illi ġi identifikat fil-fatt qiegħed iwaqafna milli napplikaw dan il-ftehim. Umbagħad fuq il-politika ta' uh, rimpatriju fejn qed ngħidu li għandhom għandna bżonn ta' ftehim il-ġodda ta' riammissjoni għaliex bħalissa għatem 17 biss imbagħad l-aħħar wieħed l-1039 fejn qed jipprova li jorbot il rizorsi ekonomiċi u jorbothom ma' proġetti ta' żvilupp internazzjonali favur per pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw mal-kollaborazzjoni sħiħa dak li għandu x'jaqsam il-flussi migratorji u politika ta' rilokazzjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Grazie ħafna, Signor Poliese Roberta. Nibda billi nirringrazzja lil kollegi kollha mhux biss li tkellmu hawnhekk waqt din il laqgħa imma biex Ehm, nirringrazzjom tal-fatt li tant eh, taw attenzjoni lil dan ir-rapport. Nieħu spunt minn dak li qalet eh, Judith, verament, ehm, me meta bdejna dan ir-rapport konna għadna eh, fil-limbu tista' tajt għax ma konniex nafu eżatti l agenda tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni ta' Juncker kif kienet ser tiżviluppa illum għandna fuq il-mejda numru ta', ta um, proposti leġislattivi li verament qed rom bħala dawk li ser jibnu fuq ir-rapport li, li, li, li ktibna u li, li, li nispera li nilħu ftejjim malajr jiena u Sesil. Fil-fatt dan l-aħħar appell tiegħi nixtieq nappella l-kollegi kollha ħalli juru kooperazzjoni l-aħħar naqra, l-aħħar ftit lejn daw l-aħħar passi ħalli verament ikunu nistaw naddottaw rapport qabel ma nkunu tar wis, jiġifieri qabel ma nkunu eh, nkunu l-pożizzjoni li naddottaw il-proposti leġislativi tal-Kummissjoni. Ejjew bħala Parlament nuru li għandna viżjoni f'dan il-qasam, viżjoni f'qasam li tant għandna bżonn azzjoni immedjata. Grazzi. you, Roberta. Cecil. Grazie ħafna, Roberta. Cecil, sanandilek il-kelma. Grazie. President, jina u koll niħu nota ta' suġġerimenti kolla u nishti u kol nisugura l-deputati kolla li ħadu l-kelma bis suġġerimenti tagħhom u nibda bl-onorevoli Dupre fuq il-fat illi anki għal fatt li għan nektar minn 1200 emenda, aħna se nkunu nistaw inkunu xiftit nitlu iktar fid-dettall fuq kemmu speċifiku dokumentana. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Spinelli illi u fit-tul wera il-prioritajiet tiegħu u aħna nixtiequ nikkonsidrawhom. Mbagħad l-Onorevole Poliese nifhem il-punti kritiċi tal-sistema ta' rikolazzazzjoni, imma aħna nixtiqu koll nikonsidraw dan il-punt u kif ukoll il-proposti kollha tagħkom. Speċjalment għal dak li huwa l-ispirtu ta' kompromess. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Cecil. Now, guralkom bħala għalet ġużet is-saħħa biex tkun qed tistgħu taħdmu fuq dan it-test fuq silsila ta' kompromessi. Issa mmorru issa minn dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. U nawguralek, nawguralkom it-tnejn kif ukoll shadow rapporters. Aħna ħsibna li se konna debattitu per miktar twil. U issa l-pakket li miss ta' pakket ta' files fej għanna bżon il-prezenza ta' direttu ġenerali huwa previst għal eh, l-erba u kwart. U għalek se kolli natikom kolla pawza sa l-erba u nofs. Komissjoni miex hawnhekk u hemm ħafna rapporters u shadow rapporters li mhumiex prezenti u supposti kunu preżenti għal dawn il-punti kollha. Punt 6, 7, 8, u għax li seġu diskussi flimkien. U għalek tistaw ikolkom pawza għal kafe sal-erba u nofs. Grazzi. So uh, let's continue this afternoon meeting. Nkomplu mela bil-sessjoni tagħna sis kollegi wara il-pawza għal kaffe li kenna. Issa nistaw nibdow fuq kwistjonijiet serji ħafna fuq l-aġenda tagħna pakkett kollu kemmu ta' rapporti importanti ħafna il-assisa tal-kosta tal-funtieri Ewropej, id-isħiħ tal-verifiki eh, kontra database rilevanti tal-funtieri esterni, dokument tal-vjaċċ għal-ritorn eh, ta' ċittadin ta' pajjiżi terzi eh, jgħodu l-Unjoni Ewropea b'mod illegali, u mbagħad l imsa kif ukoll il-FCA. U għalhekk nieħdu dawn l-opinjonijiet bħala pakkett, nilqa' l-sur Reuter ta' digi Home illi se jippreżenta il-proposti li għandhom xaqsmu mal-pakket tal-frontieri u prezentat presentat mill-Komissjoni f'Diċembru. Wara l-prezentazzjoni tas Sur Reuter, Direttur Ġenerali, niftaħ id-dibattitu l-ewwel ir-rapporters u mbagħad lil shadow rapporters tal-files u se nitrattaw dawn it-tlet files dawn l-opinjonijiet bħala pakket u jkunu diskussjoni bħala pakket ukoll. Mbagħad nadi il-kelma lill-Presidenza tal-Olanda biex ittina s-sitwazzjoni attwali. Is-Sur Rueta jekk fuq nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President wara nofsinhar tajb onorevoli membri tal-Parlament. Jiena 50 minuti niprofa nipresentalkom dan il-pakket illi liġi presentat mill-Kummissjoni il-15 ta' Diċembru. Kelkom dibattitu issa fuq il-migrazzjoni u nixtieq infakkar illi fl-Aġenda Ewropea fuq il-migrazzjoni qegħdin niffokaw fuq migrazzjoni illegali kif ukoll kontrolli fuq il-frontieri. U f'Mejju tas sena l-oħra diġà għadna illi se jkollna naraw is-sitwazzjoni bħala stampa ġenerali għal dawk li huma l-kontrolli fuq il-frontieri. Biex hekk ikonna approċċ iktar Ewropew. Dawn l-aħħar xhur rajna sviluppi tassew negattivi għal dawk illi huma deċiżjonijiet li huma legali imma eh, qed daħlu wkoll dawn il-kontrolli fuq il-frontieri u l-proposti fil-pakket huma ma tentativ aħat tal-Kummissjoni biex naraw jekk nistgħux forsi naslu għal approċċ ta' ġestjoni iktar koordinatu bilanċat tal-frontieri tagħna. Il-pakket jikonsisti f'ħames proposti. issa nidħol proposti speċifiċi fuq il-IMSA u il-CFCA żgur dawn se joħolġu wkoll fid-diskussjoni ma se nifoka fuq it-tlet proposti. L-ewwel net permettu li ngħid kentejn fuq il-parti essenzjali ta' dan il-pakket ta' fuq il-frontieri regolament, abbozz ta' regolament fuq il-IBCG, iġifiri l-assisa tal-kosta tal-frontieri Ewropej, illi nittama taqblu mija jirrefletti l-sfidi ġodda li għanna dimna bħala l-Unjoni Ewropea. Pala punta tluq nishtiqu illi navanzaw pass maġġel fuq din il-proposta Nafu l kol illi daw l-aħħar snin fuq ċerti proposti forsi ħadna wis żmien imma kien hemm pressjoni enormi anki miċ-ċittadini tagħna biex hekk naraw jekk nistawx forsi immorru lejn ġestjoni iktar koordinata tal-frontieri tagħna u lek nitlob anki uh, fissem il-Komissarju Avramopoulos li huwa dak li jott ovvjament politikament u wara din il-proposta mal-Komissjoni ma' ġenerali u kol. L-appell tani għajmela u enuna biex navanzaw kemm jista' jkun malajr fid-dal tal-proċess leġislattiv. U jina kuntent ħafna illi għandkom il rapporteurs issa u jina nistina bil-ħerqa bi naħdem ma' Sur Publics u ma' shadow rapporteurs biex hekk niżguraw illi navanzaw kemm jista' jkun malajr. X'qed nippruvaw nagħmlu mela? Fil-fatt, qegħdin nippruvaw Nibdu xi ħaġa li niddiskutu għal żmien twil mod iktar serju, jiġifieri ġestjoni integrata tal-frontieri. tkellimna ħafna, tidher ħafna f'daknu dokumenti, ma fil-fatt minn banda waħda kellna l-assisa nazzjonali tal-frontieri u tal-kosta u banda l-oħra kellna aġenzija żgħira u smajtuni najda darba darbtejn aġenzija illi forsi jekk wieħed l staff huwa kapaċi biss illi assess il-perimetru tal-Parlament Ewropew mhux tal-frontier estern tal-Unjoni Ewropea qed nippruvaw niżviluppaw struttura ta' żewġ pilastri għal l-assisa tal-frontieri fejn ikonna din l-Aġenzija tal-assisa tal-Kosta tal-Frontieri u minn banda l-oħra ikonna l-assisa tal frontiri Nazzjonali li jkunu imdaħlin f'din is-sistema integrati f'din is-sistema permezz ta' twaqif ta' responsabilità maqsuma tal awtoritajiet għal ġestjoni tal-frontieri kif ukoll l-Aġenzija. U għalhekk naħseb li ċ ċirkostanzi attwali tal-kriżi migratorja juru kemm din is-sistema hija essenzjali. U kenna ħafna diskussjonijiet. Issa, kif se naslu l-għani biex nħu l-għaniet tagħna l-ewwel qed din nipproponu illi ikonna impenn iktar b'saħħtu tal-Aġenzija għal dik li għal prevenzjoni tal-kriżijiet, prevenzjoni tal-kriżijiet li hija marbuta għal valutazzjoni tal-vulnerabilità għal dawk illi huma sistemi esistenti tal-kontrolli fuq il-frontieri u natu rwol b'saħħtu lill-Aġenzija il-ġdida il ġdida bat se ngħid xi ħaġa fuq din l-aġenzija biex hekk inkunu nistgħu nivalutaw il-vulnerabilità tal-istati membri għal dawk li huma l-ħiliet tagħhom biex iġistixxu l-frontieri esterni. Anki issa fi diskussjonijiet rajt numru ta' interventi minn ngħid minn fejn eh, ġew imma jgħidu forsi ma tistaw ta' xi valutazzjoni fil-stadju ulterjuri meta jkun tard imma isna qed nippruvaw eh, insibu eh, fejqan wara l-persuna tkun eh, mietet u għalhekk għandna bżonn insibu nsibu kura waqt li ċirkostanzjal ta' maddejjien u dan huwa wieħed mill-elementi li daħanna fil-proposta għall-Aġenzija tal-Assissa tal-Frontieru tal-Kosta. Niġi għattini punt issa. Punt li ġi diskuss politikament li jkun hemm il-possibilità ta' intervent dirett minaħa tal-Aġenzija. Dan huwa l-aħħar rikors. Imma bħala l-aħħar rikors, jekk il-kontroll fuq il-frontieri esterni ta' stat membru ma jkunx effettiv, illi riskju jkun illi perikola l-operat tal-zona Schengen, l-Aġenzija se tkun tista titħoli u tieħu azzjoni urġenti biex tilqa għal kriżi emerġenti. Issa l-intervent se jkun għabbażi ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni u għanna anticipajna numru ta' miżuri ta' sigurta biex niżguraw illi ma jkunx hemm konflitt bejn minnaħa waħda s-sovranità tal-istati membri u mill-banda l-oħra dan l-intervent imma jkun hemm il possibilta Dak li tipprovaw namlu wkoll fid-dawl tal-istruttura tal-Aġenzija huwa għal namlu tajjeb għal waħda mill-lekuni ewlenin din naraw. Attualment, bil-Rapid Intervention Forces, ġifiri teams ta' Rapid, jew dak li qegħdin naraw uh, bil-appelli li Frontex tiġi iktar uh, b'saħħitha fil-Gżejjer, tal-Eġew, fl-Italja, imma ta' spiss m'għandniex l-impenn neċessarju min-naħa tal-Istati membri biex jibatuna in-nies adattati u meta suppost biex hekk ikunu jistgħu jaqdu dmirijiet kif ġew identifikati minn Frontex u għalhekk aħna qegħdin nipproponu illi nwafqu mekanizmu mandatorju biex ikun hemm ġabra ta' risorsi mill-istati membri prezzaw illi id-diskussjoniet politiċi u kollet jiffokaw fuq dan il-punt. Għedin niproponu iktar kooperazzjoni għal ċerti funzjonijiet tal-assisa tal-kosta. Għalek aħna proponejna emendi, eh, proponejna emendi għal regolament tal-EMSA għaxina kont il parti tal-bord tal direzzjoni tal-EMSA kif ukoll tal-regolament tal-EFSA. tal regolament tal efsa li hija xi ħaġa illi pjuttost kontroversjali u probabbilment se tkunu wkoll involutu involuti fid-diskussjonijiet fuq livell ta' kumitat. L-aħħar punt li nixtieq insemmi u għalija dan huwa punt importanti iva. Aħna qegħdin noħolqu approċċ ġdid fjamant lejn l-assa tal-kostju tal-frontieri imma maħniex qed ngħidu hekk qed noqtlu lil Frontex, anzi din hija dan huwa segwitu kontinwità li tinfittxu fl-operat tal-Aġenzija. Biex l-Aġenzija tevolvi ruħa, tiżviluppa ruħa u naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Niġi għattini proposta issa. Amenda mirata tal-kodiċi Schengen illi provdi verifiki sistematiċi ta' ċittadini illi jitlu u joħorġu kif tafu il-kodiċi Schengen fuq il-frontieri għalissa jitlob illi kunem verifiki sistematiċi fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi meta jitlu u joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Issa fl-istess waqt għanna obbligu illi niverifikaw il-validità ta' dokumenti ta' ċittadini Ewropej illi jgħaddu mill fuq il-frontieri, imma ma kienx hemm obbligu sistematiku li neverifikaw skont il-SIS għal dak li jista' jkun dokument mitluf per eżempju fuq il-database nazzjonali fil-ħruġ jew dħul tal-Unjoni Ewropea. Barra l-esperjenzi u l-ċrajiet fid-dawl ta' attakki ta' terrorizmu nħasset il-ħtieġa illi inna għanna bżon introduċu verifika sistematika fuq il-frontieri esterni ta' ċittadini Ewropej meta jitlu jew joħorġu mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. U aħna ħriġna b'din il-proposta u nħossu li dan huwa possibbli fl-ajruporti il-frontieri tal-baħru tal-art inħossu illi fid-dawl tal-volum u l-komplessità tal-kontrolli jista' jkun ġustifikat illi ikonna deroga temporanja fuq il-frontieri tal-għatu tal-bahar Illi għandhom bżonn ikunu għabbażi ta' votazzjoni ta' riskju għax hawnhekk anke l-Aġenzija tal-Assisa tal-Kosta Gward u tal-Frontieri se jkollhom ir-rwol tagħhom. Issa, tilet proposta. Dan huwa ġornament fil-fatt. Mod kif forsi nsibu bażi legali iktar solda, iktar qawwija, ġifir il dokumenta li vjaġġar Ewropew għal-ritorn lura li soltu tanċu rekonosciut mill pajizi terzu jekk wieħed irid ikollu politika ta' ritorn tkun politika effettiva bżonn itlu fi dettalju din hija proposta teknika għall-aħħar biex hekk indaħlu dokument Ewropew illi jippermetti l-identifikazzjoni tan-nies illi jagħmlu parti minn deċiżjonijiet tar-ritorn u hekk joħloq format uniformi u għandu ukoll elementi ta' sigurtà tekniċi eh, sofistikati biex jek ikonna iktar argument konvinċenti għal riammissjoni. Signora President, naħseb b'dawn il-ftit punti li prezentajt il-kom, tajt stampa ġenerali ta' tlieta fuq ħames proposti li ressaqna. Nistenna bil-ħerqa l-ewwel debattitu tagħna u naf li l-Komissarju Avramopoulos u kol se jkun qed jistenna bil-ħerqa li parteċipa la derba diskussjoni tikunu eh, avvanzaw u u kol ikun ixtieq ikun involut dawn id-diskussjonijiet u nistenna sa bil-ħerqa l illi forsi jista' jkun hemm. L-aħħar appell li kien l-ewwel appell tiegħi ħen nipprovaw niżguraw illi navvanzaw kemm jista' jkun malajr fuq din il-proposta biex hekk l-Aġenzija l-ġdida Ewropea tal-Assisa tal-Kosta u Frontier tkun operazzjonali kemm jista' jkun malaj biex inkunu nistgħu nittrattaw il-kriżi attwali li għandna qudiemna. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi ħafna ta' din informazzjoni dettaljata, issa nistgħu ngħaddu immedjatament għad-diskussjoni. Nistgħu issa nisimaw l-rapporters, għanna s-sur Pabriks dwar rapport fuq il-Gwardja tal-Kosta u tal-Frontieri Ewropej, bat għanna s-Sinjor Makovej fuq il-tisħieħ tal-kontroll tad-database fuq il-Frontieri Estern kif ukoll għanna s-Sinjura Halaho. Bat għanna shadow reporters, s-Sinjura Niedermüller, s-Sinjura Swinberg, s-Sinjura Bjork, li xtaqu jitkellmu bħala shadow reporters imbagħad għandna Sinjura Intfeld. Għanna u koll il-kollegi, xertu kollegi fossom il-sur Coelho, Signora Zippel, il-sur Dohovski, kif u koll il-sur Kirkhop. Din ħad tkun il-proċedura, mela nibdew bis-sur Pabrix l-ewel. Grazzi ħafna Kinga, grazzi l-Kummissjoni ta' dik il-prezentazzjoni. Iva, fil-fatt jiena qed nistenna bil-ħarqa li kolli kooperazzjoni ma' daw kollha minnkom li huma interessati li huma dedikati wkoll għal dan il-proġett tal-Aġenzija tal-Gwardja tal-Kosta u tal-Frontieri. Din hija proposta, waħda mill-proposti mill-Kummissjoni li fil-opinjoni tiegħi għandha żewġ wolijiet separati. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li dan huwa rwol importanti minħabba li jista' jagħti l-opportunità lill-Unjoni Ewropea illi inkomplu navvanzaw u naraw illi nsolvu l-kriżi tal-immigrazzjoni illi ninsabu fija bħalissa l-kol kemm aħna. U tini nett jekk aħna ħajr nixxielna dan il-fajl imbagħad aħna nistgħu nuru lill popli tagħna relevanti mill-lima partit ġejjin, lima partit ħadnu li l-Unjoni Ewropea tieħu din ħaġa bis-serjetà u besiba taħdem b'mod effiċenti. Nixtieq illi ngħid lill kollegi kollha wkoll illi din hija xi ħaġa illi tista' taqadna aħna nafu li l-kol kemm aħna opinjonijiet differenti u nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet differenti iżda dan huwa punt li jista' jaqadna minħabba illi dawk minnkom illi veri interessom il-ġejjin tal-Unjoni Ewropea u li verament jixtieq li aħna nsolvu daw il-problemi, aħna nistgħu nagħmlu hekk. Naturalment aħna daqsxejn mafużin bil-ħin, però jekk irnexxina naħdmu flimkien ħaj irnexxilna wkoll naraw li ma naħlux wisħin. Issa dwar l-adozzjoni tad-dokument, jien naħseb li dan imurit jitfit ukoll ma dawk li qegħdin jgħidu li hemm bżonn li jkollna frontiera miftuħa li rridu ngħinu lill-refuġjati u lil dawk li qed ifittxu l-ażil minħabba li laqas nistgħu nimmaġinaw li jkollna frontieri miftuħin jekk aħna ma jkollniex kontroll effiċjenti ġifieri minn hemmhekk irridu nibdew u mbagħad naraw kif ħa nipproċedu minn hemmhekk. Jiena nista' ngħidilkom illi dawk illi jixtiequ li jkun hemm soluzzjoni Ewropea dan id-dokument ta' ħidma jista' juri li verament nistgħu insolvu din il-problem permezz ta' soluzzjoni Ewropea. Aħna qed naraw ċertu dettalji li għandna hekk li forsi ma' dettalji li jistgħu joħolqu daqsxejn kontroversja dwar kif il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Aġenzija jistgħu jaħdmu flimkien. Però jiena nista nirreferi u koll għal dak li ntqal minn xiftit minn nis minn Renjunit, memx problemi illi ma jistawx jissolvew għavolja jekk aħna bil-qiegħda fuq potruna b'sigaru jew le. Grazzi ħafna sa s-Sinjura Makovej. Grazzi ħafna Kinga, grazie lil kummissjoni tal-prezentazzjoni li għamlulna. Jena nista' ngħidilkom il-bidunet li r-regolament ta' Schengen għandu jinbidel. Hemm bosta nies li jgħixu fl-Ewropa u huma mbeżza imbeżza minħabba l-avvenimenti f'Pariġi u f'Istanbul. U minħabba l fat li aħna qegħdin insibu diffiċli namlu ġestjoni tajba tal-problema tal-immigranti, Aħna qegħdin naraw ukoll li l-razzismu xenofobija tinħass bħala problema f'ħafna pajjiżi Ewropej, però mhux neċessarjament naqbel minħabba li l-problema li għandna aħna hekk għandha x'taqsamma politika ħażina li tkun implementata mill-istati membri jew mill-ċittadin jew skużawni jew mill mill-Unjoni Ewropea mill-istituzzjonijiet ma nistgħux nagħtu tort liċ-ċittadini minflok irridu naraw x'kienu l-problemi. Ejja nippruvaw insolvu il-problemi u nagħmlu sitwazzjoni aħjar għal ġejjieni. Għandna ninsabu fi kriżi bħalissa għalhekk irridu nsibu soluzzjoni għal din il-kriżi. U din għandha tkun soluzzjoni xierqa. Il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea huma l-unika opportunità li aħna nistgħu nirranġaw l-affarijiet. Ħalli bekk aħna nsolvu l-problema tal-żaza radikalizzati li ġejjin lura mis-Sirja u nkella nies oħra li ġejjin sabiex jitru fit-territorju Ewropew. Jiena fimt minn dan id-dokument li dan il-kontroll sistemiku ħajjiżdied. U dan il-kontroll ħajsir fuq kull persuna li ħad u toħroġ mit-territorju Ewropew. Dan ifisser li jekk qed nitkellmu fuq traffikar tal-bnedmin aħna din il-problema rridu insolvuha kemm jista' jkun malajr. U rridu nserħu wkoll fuq l-informazzjoni li qed nirċievu minħata tal-Istati Membri. Però rridu naraw li jkun hemm kontroll iktar imsaħħaħ fil-frontieri esterni u mhux biss nifukaw fuq il-frontieri interni, ġifri kulħadd ħajkun kontrollat, kull min ħajidħol u joħroġ ħajkun ħajsirlu kontroll tad-dokument tal-identifikazzjoni. Issa fuq il-kontroll hawnhekk nikolna ngħidu li ma tantx qed ikunu ċari li kultant nirreferu għal frontieri tal-Unjoni Ewropea, kultant nirreferu għas-sigurtà għaċ-ċittadini Ewropej, iżda il-kol kemm aħna aħna ċittadini Ewropej. Anka Rumanija u Bulgarija u l-Kroazja li mhumiex membri fix-Schengen Inti qed titkel tirreferi ħafna għal frontieri esterni. Jiena naħseb li frontiera esterna hemm waħda u din għandha tinkludi l-istati membri kollha kulħadd għandu ikun protett bl-istess mod ma jistax ikun illi ċittadini Ewropej ċertu ċittadini Ewropej niproteġuhom aħjar minn oħrajn. Kulħadd għandu jingħata l-istess protezzjoni. Allura nsaqsi x'jiġri li kieku l-Unjoni Ewropea tkun edha tħabbat mitċama situazzjoni fej kienem operazzjonijiet per eżempju ta' ħasil ta' flus fil-Rumanija jew Kroazja u dawn il-flus ikun tintużaw sabiex inġabru fondi għat-terrorizmu. Jiena naħseb li din kieku ma tkunx ħaġa tajba allura iċ-ċittadini kollha għandhom ikunu protetti apparti minn hekk għandu ikun garantit li kulħadd għandu aċċess għas-sistema ta' Schengen, għas-SIS. Aħna fir-Rumanija ilna b'dan l-aċċess. Naħseb illi għanna nkunu ċari fuq eh, l-affarijiet kif huma ħalli jkollna diskussjoni tajba wkoll fuq dan is-suġġett u fi Strasburg u l-ġimgħa d-dieħla aħna għandna jkollna laqa mal-Kummissjoni l-ġimgħa d-dieħla. Jienek niproponi. Grazzi. Grazzi ħafna sa signora Stevens fuq uh, id-dokumenti tal-vjaġġar Ewropej għal ritorn ta' dawk il-ċittadini li minn pajjiżi terzi li għadin fit-territorju b'mod illegali. Iva, grazzi, Sir President. Jiena qed nibda l-sur għal-ħalaħu Nishtin ringrazzja l-Kommissjoni tal-prezentazzjoni, il-ritorn ta' dawk li ma jkwalifikawx għal protezzjoni internazzjonali għandha tintqis bħala priorità l-Unjoni Ewropea. Illi nżidu r-rata tar-ritorn għal dawn in-nies hija xi ħaġa importanti ħafna jekk l-Unjoni Ewropea tkun trid tibqa' fil-wiċċ minkejja l-problemi kollha fit-12 xhur li ġejjin. Għandna bżonn li jkollna proċeduri għal dawk li tifittxu l-ażil L-istatistika fuq ir-return hija ċara, aħna ma nistgħux nkun sodisfatti bir-rata ta' 40%. Il-dokument li għanna palissa inħolo fis-1994 u mhux xira għal bżonnijiet li għanna l-lum. Allura jiena kontenta b'dan ir-rapport. Sal-lum aħna din naraw illi li Hemm ċertu ċittadini ma jistgħux jaċċettaw dokumenti tal-ivvjaġġar minħabba li huma dokumenti verament ta' kwalità ħażina li kulħadd seta' jagħmel permezz tal-Photoshop pereżempju li jkollok dokument b'ċertu karatteristiċi ta' sigurtà dan allura mhux qed jippermetti illi n-nies ikunu jirtornati għabbażi tal-dokumenti tal-vjaġġar tagħhom. Ġifieri jridu niżguraw li jkun hemm standards ta' sigurtà dak li għandu x'jaqsam salvagwardi speċjalment kontra li falsifikar ta' dokumenti tal-vjaġġar. Naturalment din il-proposta mhix qed twiet illi ħatkun xi miraklu jew xi tip ta' soluzzjoni għal kollox, ħajkun hemm ċertu xkil xorta waħda bħal pereżempju relazzjoni diplomatiċi u l-fatt li minn ċertu pajjiżi li mhumiex ħajkunu lesti li jikkoperaw magħna, aħna rridu naraw kif ir-rata tal-infurzar baxxa ħafna tal-deċiżjonijiet tar-return qiegħda tiddependi fuq id-dokument tal-vjaġġar jew inkella xed tiddependi fuq in-nuqqas tarida minn ħadd pajjiżi terzi li jaċċettaw lura dawn ċittadini minn naħa tal-pajjiżi tagħhom. Din xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu mal-Kummissjoni fid-dettall iżda permezz tal-armonizzazzjoni tal-format u naraw li jkun hemm proċeduri iktar maġla, innaqsu il- l-ispejjeż jekk nagħmlu hekk aħna nkunu verament mixin fid-direzzjoni tajba. Għanna bżonn ta' azzjoni tista' tkun soda u nistgħu naħdmu biha u jiena naħseb li ħajkonna iktar suċċess li nbatu lura lil dawn in-nies illi qegħdin fit-territorju tagħna b'mod illegali jekk aħna ma jkollniex 28 sistema differenti bi 28 lingwa differenti. U importanti illi aħna narfu il-dawn il-dokumenti ma jistgħux jintużaw fir-relazzjoni tagħna mal-Pakistan, però din hija xi ħaġa li forsi nistgħu nagħmluha fil-ġejjini. Aħna dan id-dokument rridu nużaw sabiex ikollna ftejm ta' reammissjoni iktar b'saħħithom mal pajjiżi terzi ħalli naraw li dawn ikunu wkoll promossi fil-ftejm bilaterali. Aħna maħniex bessibna illi inneħu drittijiet ta' dawk illi inataw l-azil, iżda illi nibatu l-ura biz dawk illi ma natawx il-protezzjoni. Jiena ħanaħdem ma' xedaw sabiex ikonna l-ewwel diskussjoni u nippjanaw kif ħanaħdmu. Jiena nistenna bil-ħerqa illi naħdmu flimkien mal-kollegi fil-Kummissjoni Ewropea li din il-miżura importanti ħafna tkun adottata u qed nistenna bil-ħerqa illi jkollna kooperazzjoni tajba bejnietna. Grazzi l-Sinjora Stevens. Issa nisimaw li xedow rapporter, set naraw li għanna ħafna kellima li jishtiq jitkelmu. Ħanaqra l-ismi ta' dawk li jishtiq jitkellmu mbat dawk li mhux ħansemmihom jidu li issa Sir Niedermüller, Sr. Keller, Sr. Bjork, Sr. Swinberg, Sr. Indfeld, Sr. Sargentini, Sr. Lunacek bħala Shadow. il-Sinjora Zippel, il Kudritska, bħala xedaw u koll, il Stevens u koll. U s-Sinjora Vikstrom. Nibdew bis-Sur Niedermela. Grazzi ħafna, Sinjora President, għan itkellem fil-qosor kemm nista. L-għalet jena nishtiq Nirringrazzja lilek li sur Ruta nata l-Kommissjoni tal-li ħalħin sabiex jippreżenta din proposta fuq l-Aġenzija l-ġdida naħseb li żgur li ħajkonna diskussjoni tajba interessanti ħafna fuq il-ġestjoni tal-frontieri iżda fl-istess ħin diskussjoni tajba wkoll anke fuq il-ġejjieni tal-Ewropa. Jiena tkellimt ma' Sur Pabriks dal-għodu aħna ftemna li ħnippruvaw naġlu kemm jista' jkun naħdmu b'mod dinamiku ħalli dan is-suġġett navvanzaw kemm jista' jkun. Iżda fl-istessin jiena naħseb illi jekk aġenzija simili illi fil-fat kienet se tkun operattiva mill-bidunet tal-kriżi tal refugġati importanti illi narfu li kienet sa tifitalna ħafna problemi. Schengen kien wieħed mill-ikbar kisbiet illi aħna rnexxilna nikzbu bħala Unjoni Ewropea u aħna rridu nibdew bil-frontieri esterni. Din hija kwistjoni importanti ħafna u naħseb li għanna bżon ta' aġenzija iktar integrata. Fl-istess ħin, naturalment, is-sigurtà ta' ċittadini hija xi ħaġa li importanti ħafna, però jiena naħseb illi aħna ma nix bżonn politika illi tbeżza n-nies jew li serra fuq l-istandardizzazzjoni biss, għandna bżonn bilanċ s sigurtà u l-standards. Jgħet neħu gost u koll li hemm obbligu ġenerali għall-istati membri sabiex kun hemm skambju ta' informazzjoni. Jiena nittama li sim ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-istati membri bejn l-Aġenziji Ewropej li għasu u l-Europol u l-Aġenziji kollha li huma relevanti f'dan il-kuntest għandha tkun xi ħaġa li tkun garantita fl-istessin aħna rridu niggarantixxu ukoll id-drittijiet tal-protezzjoni tal-informazzjoni. L-aħħar kumment ġenerali, jiena naf illi din il-proposta qiegħda tipprova tindirizza li sfidi u l-problemi li għandha l-Unjoni Ewropea bħalissa bħal pereżempju problemi ta' nuqqas ta' ħaddiema u kif ukoll nuqqas ta' tamir li huwa meħtieġ aħna nixtiequ li jkollna aġenzija b'saħħitha. Mhuwiex biżżejjed li niffukaw biss fuq il-problemi jiena inħobb li naħseb daqsxejn iktar il-bot fi żmien u naħseb xtip tar wol ħajkolla din l-Aġenzija malli il-pressjoni tbatti xi ftit. Grazzi ħafna l sinjora Keller. Grazzi. Grazzi anke l-rapporter fuq il-proposta tal-Frontex jien ma nafx kif aħna ħanamlu sistema ġdida tal-gwardja tal-kosta u tal-frontieri billi naqbdu l-Aġenzija l-antika l-Frontex ġifiri fdaq waħda ħantu għazem ġdid, ma nafx kemm ħatamel differenza issa l-Kummissjoni nixtiqu insaqsu għal fejet tixtiqu li taġlu daqseg bil-proposta tal-Frontex il-Parlament Ewropew jaħdem malajr ħafna. Is-soltu mhux minħabba fina l-affarijiet li jdumu iżda minħabba li jistadnaw x'imkien fil-Kunsill. Aħna nixtiequ l naħdmu kemm jista' jkun malajr, iżda fl-istessin irridu nirrispettaw il-proċeduri tas-soltu ħabel ħajkun hemm problemi speċjalment biex insibu data trilogu, allura nixtieq nsaqsi għalfejn din l-aġla kollha. Minħabba li xi ftit snin ilu aħna għadna kemm implementajna riforma tal-mandat ta' Frontex issa erġajna qed nagħmlu l-istess ħaġa u dan għandu jkun mandat issa li ħajkun qiegħed jgħod għal numru ta' snin. U ma naħsibx li hemm lok illi aħna nagħmlu l-iżbalji sempliċement minħabba l rridu naġlu. Aħna rridu wkoll inħarsu lej kwistjonijiet bħal pereżempju kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, kwistjonijiet li għandu x'jassu mar-riċerka. Dawn huma aspetti li huma mdajfa minnaħa tal-Kunsill, ma nafx għalfejn dan sar minħabba illi it-tim ta' riċerka u salvataġġ huwa element importanti ħafna f'dan il-pakket. Naħseb jiena naħseb illi dawn iż-żewġ kwistjonijiet Brabta mal-kompetenzi ta' Frontex huwa importanti ħafna u naħseb illi din il-proposta ta' il-Frontex ħafna u ħafna kompetenzi u l-possibilità li jindaħlu fil deċizjoni tal-Istati membri fuq il-kwistjoni tal-drittijiet fundamentali u protezzjoni jina naħseb illi jekk intom intom xazibdlu il-mod ta' kif il-Frontex edha tkun stabilita, naħseb illi l-Frontex allura ħat tiddeċidi fuq dak li l-Istati membri jridu jagħmlu hija ħaġa sabiħa illi intom inkludejtu l-mekkaniżmu ta' il-menti. Pero naħseb illi forsi għanna bżon ta' sistema ġdida ta' elementi jekk Jek naraw li s-sistema li kanna qabel ma kienieċ edha taħdem tajjeb fil-fat. Wanka responsabilta min huwa responsabli allura għal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Din tista' tkun problema meta l-kompetenza ta' Frontex nħaltuha mal-kompetenzi tal-Istati membri per eżempju. Tista' tkun problema anke meta t-tamir ma jkunx ta' pajjiż wieħed, biss iżda jkun ta' iktar minn pajjiż wieħed. Bazem il-kwestjoni u kol tal-artiklu 18 li tat il-Frontex il-possibilità li t-intervjeni fi-stat membru kontra rida tal-istat membru partikolar. Din hija xi ħaġa problematika minħabba li ma nafux kif din ħatorbot mal-artiklu 20 fejn l-istat membru illi ma jkollux rida li koopera xorta waħda jagħti l-istituzzjonijiet lil Frontex jgħidu eżempju li huma ma rridux jipparteċipaw fil-missjoni tal-Frontex issa xorta waħda rridu jagħtu ċertu istruzzjonijiet u jkunu responsabbli għall-azzjoni u għall-missjoni li tkun qed issir fit-territorju tagħhom. Din naħseb li tista' tkun xi ħaġa verament problematika, allura forsi tista' tagħtina idea ta' kif l-affarijiet jistgħu jissolvew. Sur Polieta, grazzi ħafna sur President, Sinjor President, jiena ħanitkellem f'isem is Sinjor Mussolini li Shadow Rapporter għal dan dokument, għal dan rapport dwar dokument tal-vjaġġar Ewropew għal ritorn ta' dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għedin fit-territorju b'mod illegali ma stax tkun Brussell u jekk kif qalet Stevens li fis-sena 2014 36% biss ta' dawk il- l-immigranti illi ma kienux l- il-protezzjoni internazzjonali ndbatu lura. Ġifieri s-sistema t tittejjeb u jekk aħna ħanħolqu dokument tal-vjaġġar għal ritorn ta' dawn in-nies bżonn li dan ikun dokument sigur iktar minn dak li għandna bħalissa. E kif qalet Sinjura Stevens minħabba li d-dokument li għandna bħalissa kien stabilit fl-1994 f'kuntest kompletament differenti 20 snin ilu u allura seta' jintara ħafna ħjar mill-pajjiżi terzi, però jiena naħseb li issa bżonn illimitaw il kam ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament tal-armonizzazzjoni tal-format tal-karatteristiċi iktar tekniċi ta' dan id-dokument tal-vjaġġar għal-ritorn ħalli nevitaw li jkun hemm dokumenti folots. Iżda m'għandix tkun fidejn il-kolleġislaturi Ewropej kif għandu jkun dan il-dokument għal vjaġġa minħabba li l-kompetenza fuq dan it-tip ta' dokumenti hija dejjem tal-Istati Membri. Grazzi. Thank you very much. Um, our shadow on the European Grazzi. Il-Senjura Bjok ma setax tkun hawnhekk illum għalhekk jiena se nitkellem għan-nom tagħha u jiena se jkolli nibda punt. Ngħid jekk aħna se jkollna ġestjoni tal-frontiera komuni irrid ikun hemm ukoll xi ħaġa komuni biex inħarsu u dina mhix il-fat li aħna nuri u ma nurux il-karta tal-identità fuq il-frontiera imma jekk aħna naqsmux il-responsabilta li nilqaw il-refuġati li qegħdin ifittxu l-azil fl-Ewropa. Jekk aħna se jkollna xi sistema maqsuma allura jrid ikolna responsabilta maqsuma peress daw ma jeżistux imorru jitfid ma nistgħux nippruvaw kif qed tagħmel kummissjoni nifirduhom waħda mill-oħra u eh, dan il-weekend mijiet ta' eluf ta' persuni ħarġu eh, mill-Europa mil għal passaċ sikur ma' mobilizzawx biex u l-frontieri u namluwa iktar diffiċli biex in-nies jilħqu sigurta sigurtà fl-Europa. Għalix l-ikbar problema li għanna hija pereżempju l-uża tal-linja tad-difiża, protezzjoni tal-frontieri, hija il-teħid tal-market tas-swaba u r-reġistrazzjoni li hija l-problema. F'dak għal dawk l-affarijiet il-Frontex diġà hija m'ambra biex tagħmel dak ix-xogħol, imma il-problema hija li aħna nwaqfu lil dawn il-persuni nagħmlu aktar diffiċli biex dawn jilħqu pajjiż sikur se jkun iktar diffiċli biex huma jaslu l-Ewropa għal daqstant iktar perikolus u aħna ma nistawx naqblu ma loġika bħal din. Jina jkolli najtu kol li għal dawk l-affarijiet li qed niddiskutu ovvjament huwa il-mandat li wieħed jintervjeni minna l-approvazzjoni tal-Istati membri din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli fil-fema tagħna. Wieħed mill-kelima tagħna qal hawnhekk li wieħed ikollu nies mhumiex maħtura mhux eletti li jiddeċiedu fejn jintervjenu u fuq liema bażi eh, dana mhux garanzija għal drittijiet fondamentali hemm nuqqas ta' responsabilità għal dak li huma drittijiet tal-bniedem u drittijiet fondamentali. Hemm ukoll il-mandat li wieħed jopera f'pajjiżi terzi illi dan huwa punt li ħassibna ħafna. Il-mandat illi nżidu l-attivitajiet operattivi għal-ritorn Naħseb illi l-urġenza illi qed natu lil din il-proposta hija xi ħaġa li tinkwetana meta wieħed iqis il-pożizzjoni fuq rilokazzjoni u l-qsim tar-responsabilità. Iva hemm urġenza, imma l-urġenza hija li jkun hemm il-salvataġġ li nuru solidarjetà ma' Greċja fejn għexieren ta' eluf ta' persuni huma maqbuda illum e u l-urġenza hija oħra illi jkun hemm passaġġ sikur. Grazzi, Signora Intveld. Iva, grazzi, President. Jena se nitkellem fuq ir tal-kodiċi tal-frontieri Schengen. Min banda il-grupp tijaj huwa favur illi ikonna ġestjoni komuni tal-frontieri esterni tal-zona Schengen din hija xi ħaġa li aħna inna nitolbu għaliha għal żmien twila li kiena ma naqbilx mal-kellima. Eh, mill-partit tal-ħodor u tal-gwe, imma dana ma jfissirx illi naddottaw miżuri kif ġiġi u lanqas ma jfisser li u l-frontieri, il-ġestjoni tal-frontieri ma tfissirx li wieħed jalaqhom. Issa fuq din ir-reviżjoni tal-kodiċi tal-frontiera ta' Schengen l-ewwel nistaqsi l-Kummissjoni l-evalwazzjoni tal-impatt fejna għaliex il-Kummissjoni donna qiegħda toħodha drawa din l-istess Kummissjoni li dejjem tajt li trid regolamentazzjoni aħjar illi taqbes il-fażi ta' evalwazzjoni tal-impatt għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-sigurtà u affarijiet interni. Għallek l-ewel qabel kollox irridu naraw evalwazzjoni tal-impatt. Din mhix xi ħaġa li faqqat il-bieraħ u tant irridu nħaffu illi ma nistgħux nieħdu l-ħin biex nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt. Mbagħad irid ftit iktar spjegazzjoni dwar kif din il-proposta torbot per eżempju mal-frontier intelligenti jew inkella mal-PNR tal-Unjoni Ewropea għanna strumenti, għanna proposti għal strumenti biex niċċekjaw l-identità tal-persuni fuq il-frontieri biex insegwu l-movimenti tagħhom u jiena nixtieq nkun naf dawn kif jaħdmu fl-imkien. Fl-istess vena jiena nixtieq ukoll nifhem għaliex x'kienet il-ġustifikazzjoni. Il-grupp tiegħi kif għattilkom kemm il-darba talab illi ikunem eh, gwardja tal-frontiera u tal-kosta Ewropea u ma raf ma issa mhux qed nara għalfejn daw l-affarijiet irid isir minħabba ġellida ġellieda barranin illi huma ċittadini Ewropej għalli xie naħseb tal-ekk eh, inħolqot is-sistema tal eupnr jekk aħna nafu minn huma għalfejn irridu niċċekjaw iċ-ċittadini kollha l-oħrajn. Tin eh, mhix ġustifikazzjoni li għadaqshekk kredibbli jiena nixtieq ukoll nifhem din il-kwistjoni tal-proporzjonalità għaliex dak li qed tipproponu huwa li irridu li lil kulħadd ta' dik il-proposta. Umbad biss f'każijiet eċċezzjonali jekk ma jkunx possibbli dan ikun hemm biss kontrolli mirati, melax ma tagħmlux bil-maqlub, ikun hemm biss eh, kontrolli eh, eh, immirati u meta ma jkun hemm bżonn isir kontroll fuq kulħadd mux bil-maqlub laqasmu ċar mid-dokument fuq liema bażi se jsiru dawn il-kontrolli mirati minn kif fimtu jiena li xi ħaġa miktuba b'mod iktar ambigwa, eh, iktar isna qegħdin nieħdu il-profili tan-nies u eh, profilaċ razzjali. Jiena nixtieq nifhem il-bażi x'se tkun għal dawn il-kontrolli. Umbat intom semmejtu il-, -il bazi ta' data illi l-ċittadini Ewropej se jiġu iċċekjati kontraħom l-SIS u l-Interpol u mbagħad il-databases ta' dokumenti mitlufa jew misruqa intom għattu databases rilevanti u li ma jkunu dawn per eżempju. Naħseb illi għandkom tispeċifikaw. Fl-aħħar nishtiq nixtieq nkun naf ukoll l-data Uh, eh, xta jiġri minna dik id-data tal-hits no hit, dik id-data se tinħazen, id-data edha tinħazen fuq kull kontrolli li jisir, se tiddaħħal xi sistema. Għalhekk hemm ħafna iktar informazzjoni li għandna bżonn qabel ma jista' jkollna dibattitu serju fuq dan is-suġġett. Grazzi is-Sinjura Gudrezka. L-ewwel nett jiena rrid ngħid illi il-grupp tiegħi jappoġġa l-emendi għal kodiċi dwar il-frontieri esterni. Dan huwa dokument importanti ħafna għalina u memx dubju illi dawn il-kontrolli fuq il-frontieri esterni huma essenzjali biex ikonna zona interna ta' moviment ħieles fih dan iż-żona Schengen. Din il-proposta hija tweġiba importanti ħafna għal eh, l-attak li huma l-attakki terroristiċi u aħna nafu illi xuħut mit ċittadini Ewropej huma influenzati minn ideoloġija terroristika u eh, imorru biex jappoġġaw u jiġġieldu ma' dawn il-gruppi terroristi. Għalhekk naħseb illi fil iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu l-ola priorità tagħna u dawn il-kontrolli huma parti mill-miżuri meħtieġa biex eh, inħarsu s-sigurtà interna tal-Istati membri Il-kontrolli fuq il-frontieri esterni se jippermettulna nidentifikaw lil dawn il-persuni u innaqsu il-riskju għal sigurta interna f'dan iż-żona Schengen. Mod ġenerali din il-proposta fuq il-kodiċi tal-frontieri tal Schengen hija essenzjali aħna rridu nibqaw impenjati għas sigurtà fiħdan iż-żona Schengen għalhekk il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea irridu jkunu sikuri anki e, e, e, permezz tal-iskambju ta' data b'mod effiċjenti. Fuq il-protezzjoni ta' data personali xi ħaġa li diġà semmit, jidir li kontrolli sistematiċi fil-databases edin isiru għabbażi ta' hit no hit. U dan ifisser li jekk il-persuna miex persuna li tirrappreżenta riskju, mela iċċek ma jkunx irreġistrat u ma jkunx hemm iktar il-proċessar tad-data tiegħu jew tagħha. F'din il-proposta imdunajt eh, b'xi ħaġa fir-rigward ta' kontrolli sistematiċi fl-ajruporti li jista' jkollhom impatt indaqs fuq il-fluss ta' traffiku fuq il-frontieri u dana fu naħseb li hemm bżonn li nemendawh. Pero la darba jkonna abbozz ta' rapport minnaħat ta' rapporter nkunu nistaw niddiskutu iktar dwar dan. Il-mistoqsija tiegħi lill kummissjoni hija il-kontrolli sistematiċi ximpat se jkollhom fuq l-effiċjenza tal-infrastruttura fl-ajruporti u min se jħallas għalihom. Grazzi. Grazzi, Signora Kudritska, Signora Wimberg. Grazzi ħafna u grazzi u koll l-informazzjoni. Jiena shadow rapporteur għal punti 7 u 8 u għalhekk jiena se nibda bil-punt numru 7 it-tisħiħ tal-kontrolli ma' databases rilevanti fuq il-frontieri esterni. Aħna naqblu mal-proposta. Imma nasbu li hija tassew ħasra li kien hemm bżonn ta' żewġ attakki terroristi biex nindunaw li kien hemm bżonn ta' tisħeħ tal-kontrolli fuq il-frontieri. Anna għodot tajbin bħad database SIS. Din teżisti diġà, għalhekk huwa importanti li nsaħħu l-kontrolli fuq il-frontieri biex il-ċittadini Ewropej innoċenti jkun imħarsa mill-ġihadisti li għalissa qegħdin imorru fejn iridu fiħdan l-Unjoni Ewropea minna rebda xkiel. Naħseb li din il-proposta hija pass direzzjoni tajba ma xorta mhux bizzeje, għaliex hekk aħna naħsbu dwar is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u nieħdu dal-konċett bis-serjetà mela fl-istati membri għandna bżonn illi konna dritt illi konna f'kontrolli fuq il-frontieri tagħna. Kif tilkom jiena xadew rapporter ukoll għal dokument tal-vjaġġar Ewropew għal persuni illi qegħdin eh, fit-territorju Ewropew b'mod illegali il-proċess tal-ritorn għal ehm, migranti illegali li jidħlu fl-Svezja hija problema kbira, imma din hija biss parti zaħira mill-problema fl-artiklu 3 qed intajdu illi irridu natuhom l-ikel għal vjaġġ u l-ideja li tittina talhom xi tip ta' ċittadinanza u jew għalmenu t-tġi rikonoxxuta. Ħafna nies ma jagħtux dokumenti jew jiktbu meta jiġu kif se nindirizzaw għad il-problema. Kif se nindirizzaw il problema permezz ta' dan id-dokument. Imbagħad aħna fl-Iżvezja rajna il-problema ta' eh, pajjiżi terzi bħall-Afganistan illi assolutament ma rridx illi jil-għalura nies illi ġew deportati mill-Iżvezja Dan id-dokument kif sejjena nitrattaw ma' pajjiżi illi mhumiex qegħdin jirrikonoxxu ma jaċċettawx dawn il-proċeduri tar-ritorn u li ma' pajjiżi taħsbu illi se jaċċettawhom dawn il-kundizzjonijiet il-ġodda li vjaġġar. Grazzi is-Sinjura Sargentini. Grazzi ħafna. Mela biex nibda fuq uh, eh, fuq il-ċittadini minn pajjiżi terzi li qegħdin fit-territorju tagħna b'mod illegali hawnhekk ukoll ma sarx ma sarx evalwazzjoni tal-impatt għaliex il-Kommissjoni kienet maġla u kella ġen biex tippreżentanna proposta u dan fil-fema tiegħi huwa żbaljat. Jiena naqbel dak li qalet is-Sinjura Stevens qabli il-kwestjoni hija propju il-dokumenti u jekk dawn ux miktubin bi 23 lingwa tal-Unjoni Ewropea u ma stampati fuq il-karti tal-Unjoni Ewropea jew il-kwistjoni tal-qalba li pajjiż ma jkunx irid jieħu lura ċittadini tiegħu. Mix tant il-problema jgħal li persuna titkeċċa mill-Unjoni Ewropea imma li nagħmlu arranġamenti sabiex din il-persuna terġa' tintlaqa lura f'pajjiż terz u diġa rajna illi din hija xi ħaġa diffiċli ħafna hemm nies illi iva rridu jmorru lura illi il-ħin kollu jiġu fil-konsulata hawnhekk fi Brussell kważi jitkarbu biex ikollhom il-possibilità li jmorru lura jiena taw id-dokumenti biex jmorru lura xi ħaġa li mhux qed tiġri. Jiena naħseb illi il-problema il problema miex il fat il li konna dokumenti standard biex dawn in-nies l lura, le, imma pjuttost li konna politika tar-ritorn li tiftijem sew u li l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi taħdem sew. Umbat, il-mistoqsija ta' Skar Keller jekk ikonna din il-Gwardja il tal-Frontieri tal-Kosta jkun hemm stat membru pereżempju l-Olanda li ma jkunx irrid jagħmel dan ix-xogħol u mbagħad jidħol il-Belġu biex jagħmel ix-xogħol minn floku u jsibu bastiment illi fuq u hemm in-nies illi qegħdin ikunu traffikati jew anke forsi xi drogi wkoll u jsibu mbagħad it-traffikant ukoll. Fejn nibatuh dan? Immorru nibatuh l-Olanda ma mela l-Olanda mhix tikkoopera, mela allura il-Belġju irid imur il-qorti fil-Belġju x'se jsir sitwazzjoni bħal din u mbagħad jekk il-Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta tkompli taħdem skont il-liġi nazzjonali u n-nies imutu fuq il-baħar għaliex ma jiġux eh, eh, salvati fil-ħin jew inkella xogħol ikun sar ħażin, allura n-nies immutu dawn qegħdin jaħdmu taħt il miżuri dixxiplinarji tal-istati membri l-artiklu 20. X'jiġri f'dak il-każ il-Belġu għalfejn irrid jiġi joqgħod jasses fuq il-frontieri tal-Olandi, tal jekk imbagħad jiġri xi ħaġa xi ħaġa tmur żmerġ jeħlu huma. Jiena nixtieq verament nifhem kif se jaħdmu flimkien l-artiklu 18 u 20 u kif qegħdin taħarbu minn dawn il-kwistjonijiet li huma propju il-qalba l-essenza tas sovranità. Grazzi, Signora Sippel. Grazzi ħafna. Jina hawnhekk qed nitkellem għan-nom tal-Shadow Rapporter tagħna il sinjura Dalli u jiena nixtieq ukoll inkun naf jekk nistax nitkellem issa f'daqqa mistoqal il sinjura Dalli u għalija. Mela, il-Sinjura Dalija xadaw rapporter dawn il-dokumenti għal-return u bija tixtiq tamela ċara illi hija tilqa din il-proposta li konna dokument standard biex nifacilitaw il-return ta' dawk il-persuni illi ma jkunux inataw l-azil, jew inkella illi ma domx jikwalifikaw għall-azil. Naħseb illi huwa importanti meta nibdew niddiskutu sistema Ewropea komuni għall-azil u se jgħin lil dawk il-pajjiżi illi huma lesti li jilqgħu ir-refuġati imma li m'għandhomx il-kapaċitajiet soffiċjenti għaliex dawk illi jridu jintbatu lura xortadhom f'pajjiżhom fl-istess ħin irridu nifmu illi ħafna drabi dawk il-persuni li suppost imorru lura imma ma jistawx imorru lura mhux biss minħabba li għandhom dokumenti neqsin imma li il-pajjiżi ta' oriġini ma jriduhomx imorru lura dawn jeħlu flimbu fl-Unjoni Ewropea għax m'għandhom drittijiet imkien la fl-Unjoni Ewropea laqqas jistgħu imorru lura u għalhekk isibu ruhom f'sitwazzjoni prekarja tantu hekk u jiena dinarja l-opinjoni tiegħi din mhix biss kwestjoni li wieħed ikollu dokumenti uniformi tal-ivvjaġġar, imma anki li jkollna ftejmiet mal-pajjiżi tal-oriġini illi jieħdu lura iċ-ċittadini tagħhom stess. Għalek għal-kollega tijaj dalli u importanti li konna politika għawija u effettiva għal-ritorn għal dawk li mandomx bżon protezzjoni u fl-istess ħin inħarsu id-drittijiet fondamentali id-drittijiet tal-bniedem ta' dawk il-persuni illi irridu jintbatu l-ura u nittama illi dan ix-xogħol isir malajr. Issa, nishtiq insit xi ħaġa għannom tiegħi stess. Jina inħossni pjuttost imħawda meta nisma ċerti kollegi tiegħi jgħidu illi l-immigranti illegali kollha għandhom jintbatu lura jiddispjaċini. Kważi kull refuġat illi wasal fl-Ewropa iktar minn 99% huwa immigrant illegali għaliex mhux ovvja li dawn ma jkollhomx dokumenti għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna xi kliem nużaw biex ma nħawdux l-imħuħ tan-nies u kulħadd jifhem eżattament għal xiex qegħdin nirreferu. It-tieni net il-Gwardja tal-Frontieri u tal-Kosta eh, dawn il-kliem huma klim sabiħ ħafna dawn in-nies illi jħarsuna mill-kriminali, dawn huma n-nies illi jissalvaw in-nies fix-xmajjar u fuq il-kosti imma fir-realtà fuq għal etni qed nirreferu. Fil-Ġermanja għaddej dibattitu bħalissa li n-numru ta' refugġati irrit jitnaqqas imma għal darboħra. Kif nistaw in-naqsu n-numru ta' refugġati taw qegħdin hemm? Aħna rridu innaqsu in-numru ta' persuni illi qegħdin jitħlu fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad irridu nwieġbu il-mistoqsija mela f'dan il-kuntest x'se jkun ir-rwol reali tal-Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta li kunem kontrolli aħjar li jizguraw li refugjati li qegħdin jaslu jiġu reġistrati. Jew inkella illi jipprovaw jimbuttawhom iżommuhom il-bot. Unbat irridu nistaqsu x'qed issir minnhom daw li qegħdin nibatuhom lura. Qegħdin maqbudin f'nasba fil-Greċja u fit-Turkija xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa lihom għandna tweġiba l dawn il-mistoqsijiet għalhekk għad hemm ħafna mistoqsijiet pendenti u għal darb'oħra rrid ngħid li huwa importanti ħafna illi noqogħdu attenti l-kliem li nużaw. mbagħad fuq il-kontrolli u l-kontrolli addizzjonali li se jibdew isiru anki fuq ċittadini Ewropej. M'għandniex nigdbu għaliex jekk aħna se nagħmlu iktar kontrolli, saħansitra aktar kontrolli fuq ċittadini Ewropej se jagħmlu id-dinja tagħna Ewropea iktar sikura jew naraw ix qed jiġri fl-Istati Uniti hemmhekk għandhom kontrolli fuq il-frontiera stretti ħafna imma dan ifisser illi Memx terrorizmu, memx kriminalità organizzata, memx ħasil tal-flus fl-Istati Uniti, tajt muxek ta' zgur li hemm minn daw l-affarijiet. Għalhekk irridu noqogħdu attenti kemm se noħorġu noħolqu sistemi ġodda x'se jkun l-effett tagħhom u u se jkun verament tajnuna jekk aħna nżidu dawn is-sistemi addizzjonali jew ikun aħjar illi aħna nsaħħu l-miżuri li jeżistu diġà. Għaliex dak li qegħdin ngħidu bħalissa ifisser illi se noħolqu se jkun nonfqu ħafna flus biex nagħmlu dawn il-kontrolli addizzjonali u rridu għalhekk nażlu bej dak li se jagħti verament il-frott biex nwaqfu l-kriminali ikonna ġestjoni aħjar tas-sitwazzjoni u fejn qegħdin nesaġeraw. Għaliex ejjew nimmaġinaw għal-minuta li għada lekkim sejħa kriżi tar refugġati tkun xi ħaġa tal-passat u s-sitwazzjonijiet traġiċi ta' fis-Sirja pereżempju tieqaf. Mbagħad x'namlu? Se, se, sen għom dawn il-miżuri dawn il-kontrolli fuq il-frontieri jew se jkomplu. Din hija xi ħaġa li hija importanti illi nkunu nafuha biex insibu soluzzjoni għas sitwazzjoni attwali imma anke biex ikollna soluzzjonijiet għas sitwazzjonijiet aktar dejjema. Sinjura Luna Ċek. Grazzi ħafna jiena se nitkellem ukoll fuq il- E, nibda il-kritika minn xi kollegi oħra. Għax din hija xi ħaġa li e, qegħdin nimorru lura bħal grant u għalhekk għandna bżonn insaqsu jekk forsi jkun xaħjar illi konna approċċ immirat. U bħal dawk postijiet fejn hemm teddis terroristiku fejn hemm kriminalità organizzata internazzjonali ma mhux verifiki fuq kulħadd u għalhekk jekk dan huwa l prezz rieħu niġa dettalji iktar tard dan huwa l-prezz biex nżommu ħaj Schengen anki mill-grupp tiegħi aħna lesti nirreflettu ma hemm kwistjonijiet fejn tassow għandna mistoqsijiet għall kummissjoni fejn aħna maħniex kuntenti Norbot ma dak li qalet il-kollega Sofija Entevelt ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt tridu tħaffu imma mhux raġuni għaliex ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt. Hemm nuqqas ta' ċerezza kif qalt ukoll Onorevoli Makovic. Qegħdin nitkellmu fuq ċittadini Ewropej u meta nitkellmu fuq il-żona Schengen ma' ċerti eh, ċittadini Ewropej ma mnux parti mill-kodeċi Schengen. U għalhekk għallin mira tamlu referenza fil prezentazzjoni tijak, fil proposta tijak. Dawn huma biss mistoqsijiet bażiċi, bat dan itkellmu fuq databases tal-Interpol. Eh, x'inhi l-bażi legali għall-użu minn tal-Unjoni Ewropea għax sa fejn nifhem jien jeżistu internazzjonali bażi legali ġifiri fuq il-database tal-Interpol ma mux mill-Unjoni Ewropea kif se jkollna din il-bażi legali u kif se tiġi użata. Nixtieq nagħmilha ċara illi ta' mandu xejn x'aqsam mal-kriżi tar rifugġati mhux biex inħallu barra l rifugġati ma jekk il-ċittadini Ewropej u dawk fid-dal tal-attakki terroristiċi kien hemm ħafna illi kellhom passaporti Ewropej u ġew lura missiera jew minn xi post ieħor u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett u mhux li nħallu barra r rifuġjati ħadd ma jtaħalat żewġ affarijiet. Issa xi mistoqsijiet pragmatiċi minn naħa tiegħi. Anzi, kumment qabel. Intat li hemm diġà id-direttiva 2034 fuq il-ċaqli ħieles illi per eżempju jipprovdi għal dawk il-ċittadini Ewropej li forsi m'għandhomx passaport għax ġie misruq per eżempju eh, meta ġew biex jiġu verifikati fuq il-frontieri u skont din id-direttiva l-assisa tal-frontieri għamlu l għamlu tagħhom biex jiverifikaw u jidentifikaw din il-persuna eh, forsi b'xi ċansa eh, ta' sewqan, u mbagħad ikunu jistgħu jgħaddu. Imma il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jixtiqux iżommu din id-direttiva u din il-parti fija. Int tassow trid tneħħi din il-parti tad-direttiva tal-Moviment Ħieles għax hija ħaġa kritika ħafna. Issa kont qed titkellem fuq il-fatt li l-Kummissjoni qed tipproponi li jkun hemm eċezzjonijiet ehm, fuq il-frontieri li mhumiex għal riskju għoli il baħar u fuq l-art. Imma intkom u koll għed iżidu l-aeroporti u għalek li mija proposta tijak għed nara illi IVA se tkun ovvjament u miktar ikun hemm bżonn iktar ta' tamir u persuni membri tal-istaff, forsi sa' membri għandhom bżonn xi ftit żmien għadet tawruhom imma l-argument huwa illi innaqsu il-żmien tal-istennija. U għalhekk li mija l-pożizzjoni tiegħek, ċertu dettal jekk jogħġbok, ma mat aħħar ħaġa bil ma il PNR ma wasalniex għadna bħala grupp politiku aħna maħniex favur, imma li muma id-database l ohra ta' ma' referenza għal-jom tixtiqu tmorru għaddejjien u tużaw databases pal EU PNR minar ma tbidlu id-dispozizjoniet legali għax ma naqbilx lanqas. Grazzi ħafna, Sinjura Stevens issa. Dank u wel, voorzitter. Grazie ħafna, signor President. Aziz kollegi. Nishtiq nifoka l-intervent tijaj fuq l-assiħsa Ewropej tal-frontieri u il-kosta. Aħna isna nbidlu din eh, din l-aġenzija li qabel najdu kienet Frontex, ma meta nitkellmu fuq il-kontroll tal-frontieri esterni tagħna, għanna bżon nitkellmu fuq kontroll ta' firma ma jsawx ikonna artik mekanizmu bħal artiklu 26 minn ġdid taħt il-kappa tal-regolament tal-frontieri fejn ikun hemm kundizzjonijiet stretti fuq l-użu ta' teams għal fuq il-frontieri. Iġifieri l-istruttura stess mandiex ehm, qalb, miex ħajja u ma nistawx ma nifokawx fuq ir-ritorni. Ma nistawx nippermettu daw kollha illi eh, jittilfu fil-bahar per eżempju ma jkollhomx il u għalhekk għandna bżonn napplikaw il-prinċipju tal-ewwel pajjiż fejn eh, ikun hemm talba tal-ażil. U f'dan ir-regolament hemm dispożizzjoni li jgħidu min gawdi mill protezzjoni f'xi kamp x'imkien ieħor qabel ma jasal l-Unjoni Ewropea mbagħad jista' jiġi ritornat f'dan il-kamp u dan fil-prinċipju ta' non refulmo il-talba għall-azil ta' dik il-persuna se tkun parti minn proċedura maġla u lek l-azil ma jtix moti din il-persuna bżonn tmullura f'pajjiża. U għalhekk nistaw ikonna uffiċċju għal-ritorn li għamlu parta mill raċinzija tal-Assisa u jira nistieden il-kollegi tiegħi biex jikkonsidraw dawn l-idejat. Grazzi ħafna. Issa spiċċajna l-lista ta' Shadow Rapporters u għad fadlinna ħafna kollegi li xtiqu jagħmlu intervent se eh, naqra l-ismiet imma jekk ġobkom zommu għal minuta jew minuta u nofs għaxem bżon nisimaw nisimgħu il-Presidenza Olandiża mbagħad neġgħu ngħaddu l-kelma lis-sul Rueta biex hu jkun jista' jirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom għandi fuq l lista Mrs. Spinelli, Mr. Dupre, Mr. Zdehovski, Mr. Kirkos, Mrs. Myers, Mrs. Wikström, Mr. Sarvama. This is it, I close. Linja l-lista sena laqa. Jekk ġobkom zommu għal-interventi fil-qosor ħafna. Signora President, iba sanaċel kemm jista' jkun. Għax din hija kwistjoni delikata ħafna nixtieq għal inizjattiva minnaħat tal komissjoni Ewropea jiġi ċar illi l-assisa tal- frontieri u tal-kosta huma kruċali biex jilqaw għal din il-pressjoni ta' migrazzjoni mis għandna bżonn niż ma nistgħux ninsew so, illi dawn huma kollha żoni ta' sovranità nazzjonali, iġifieri solidarjetà Ewropea ma tistax toħdel appost tal-populizmu tal-moment jew b'xi sentiment nazzjonalist u għalhekk ma naħsen niksbu xejn jekk li stati membri ma jiġu ma jiddux jaċċettaw jikkooperaw għax fl-aħħar mill-aħħar solidarjetà Ewropea hija abbażi tal-fiduċja reċiproka. Nixxattini kummenti għaj Schengen daw l-aħħar snin għandha l-odot fideja biex tkun tista eh, kolla tagħti din il fiduċa reċiproka. Per esempio, il mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen u dawn huma importanti għax il- eh, fiduċa ċiprika miex imposta imma mibnija fuq sensila ta' parametri fej kunem bil komuni. It-tielet issa punt tiegħi huwa nkunu ċari din l-Aġenzija l-ġdida tal tal-Funt-Frunt assisa tal-frontieri u tal-kosta miexi soluzzjoni maġika għal din il-kriżi. Issa kummenti nitkellmu għonek fuq liaison officers li hija tajba iva biex natun bottatura imma kif għetajt l komissjoni forsi l-operat stess eh, sej se naqsu mill-operat ta' dawn l-assisa tal-frontieri, speċjalment tal monitoraċ tal-frontieri esterni u kol aċċess tal-frontieri. Il-vulnerabilità u l-artiklu 12 Dan il valutazzjoni tal-vulnerabilità mson tiġi analizzata birqa ħafna u moqrija fid-dawl tal-mekanizmu ta' Schengen ta' valutazzjoni u miżuri kwalitativi l-introduzzjoni ta' kontrolli fuq il-frontieri ma jistawx jimminaw u hemm bżonn ikunu marbutin mal-proċedura li diġà jeżisti mill-mekanizmu ta' Schengen u mhux biss l-artiklu ta' 26. Tillet punt għal dawk li operazzjonijiet eh, konġunti u rapid interventions, dawn huma żewġ punt importanti ħafna li hemm bżonn ikunu parametri importanti għal parlament li ikun ċari dawn operazzjonijiet huma wkoll għat tfittxija u salvataġġ ta' persuni, periklu u l-mekanizmu tal-ilmenti kif qed jiġi appoġġjat mill-Parlament huwa importanti u bint nagħlaq sur President fuq l-interventi fuq il-frontieri esterni u azzjoni urġent tal-artikli 18 il-proposta tal-Kummissjoni jista' in extremis jwassal għall-intervent mingħajr il-konsens tal-Istat membru eh, konċernat. U għalek għanna bżon nenfasizzaw illi hemm bżon iva ta' approċċ Ewropew ma nistgħux ikollna mekanizmu illi jaħdem dan il-mod hemm bżonn nsibu kompromess u mill-ġdid mingħajr ma niperkolaw il mekanizmi ta' Schengen li ġaj jeżistu għandna nżommu l lura minn kull attentativ illi in l-frontieri tal-esterni għal sentejn ikun iktar faċli nabżon nħarsu Schengen u mhux neqerdu. Schengen, grazzi ħafna, Signora Spinelli. Ġtiq nirringrazzjak, President. Ranix għandi mistoqsija l rappresentant tal-Kummissjoni, sur Reuter fuq l-assisa tal-frontieri u tal-kosta. Għal dawk li huma l-interventi diretti tal-aħħar rikors. U qal illi dawn l-interventi huma possibbli mela meta jkun hemm eh, vulnerabilità fuq il-frontieri. Imma nitkellmu fuq vulnerabilità tal- E' periklu sta jkun hemm fil-żona Schengen nixtieq insaqsi loba loġika miex. X'nistgħu nagħmlu meta il-problema ewlenija miex il-pajjiż fuq il-frontieri li ma jistax iġestixxi l-fluss tar-rifuġati li qed jaslu imma l-luq tal-frontieri fil-żona Schengen u mhux biss fil-żona Schengen għal dik li rotta tal-Balkani imma Schengen u il-pajizi tal-Balkani il qablu fi Vienna biex jelqu il-frontieri u ma jħallux ir-rifuġati jaddu mill-Greċja u mill-Pija tal-Ewropa. Ġifiri, meta il-problema hija flajn u għalek jiena m'għandix iktar minuti a dispożizzjoni tiegħi u nalaqgħu. Grazzi, President. You, Mrs. Spinelli. Grazie ħafna, Signor Spinelli, grazie tal-eżammejt mal ħina allokat li l-ek, Sur Depre. Grazie ħafna, President. Malajr, malajr. Tlet proposti, fuq tlet proposti, mela, il-dokument Ewropew għal-vjaġġar, nasib hija idea tajba, imma norbot ma daw kollha li tkemmu biex jgħidu illi memx tejjim Marja Missoni ma ċerti pajjiżi se jkollkom iva dokument armonizzati ma Għaliex, għalek mux il-dokument armonizzat imma ftejmet tal missjoniet huma importanti l għol qabel kollox għax in-nies li ma jistgħux jibqaw hawnhekk ikun jistgħu preparaw ir-ritorn tagħhom. U mbagħad fuq l-Aġenzija tal-Assistita tal-Kosta u tal-Frontier mhux jidħol fid-dettalji tekniċi ma jiena favur għal miżuri lek ikun hemm stat illi ma eh, joperax imma u għandha bżonn riserva imma ma narrakkontawx kollox. Jekk pereżempju għadha aħna nsaħħu l-Frontex u u jkun hemm dawn pereżempju dajes illi mill-kosta turka se jmorru il-Greċa se tagħmlu u n-nies jekk forsi eh, hemm riskju li jmutu se tagħmlu se twaqfuhom imma aħna għandna bżonn illi nkunu uh, onesti u għandna bżonn ta' onorabli ma' dawk il-pajjiżi illi qed huma stess jirċevu ir-rifuġati għax għal dan huwa biss teatru Issa fuq jew teatrin pjuttost. Issa tielet punt fuq il-kontroll sistematiku fuq il-frontieri. Għandu xaqsam ma' sigurta mux il-rifugġati u forsi mux suppost poġġejnijom fl-istess pakket, se nagħlaq derwaqt. Imma Nsaqsu, jekk ikonna strument pal dan ikun nimmerat jew sistematiku, huwa loġiku biss jekk huwa marbut ma' database rilevanti għax biex nkunu nafu minn qed jgħaddi u minn mhux qed jgħaddi u tantx huwa ħaġa interessanti ma rridu nafu jekk persuna hija eh, ta' riskju. U mbagħad anke għal dik li hija l-informazzjoni tal-Europol u tad-database ġifieri ma tantx qed nitkellmu f'dan il-rapport. Inti tajt ukoll fuq is-smart borders u sistema ta' dħul u ħruġ, ġifieri ċittadini Ewropej se jkunu sottomessi għal dan il-mekkaniżmu għal din is-sistema ta' dħul u ħruġ għalna eh, l-affajt għanna bżon nitċarawom biex hekk tassow eh, natu interess għan debatu dispeċini ta' għalt ħafna su President Iva, grazzi ħafna su Deboski, grazzi ħafna President. Dini għal l-ewwel derba u dispeċin li ma konċ rapporter, xadu rapporter, koordinatur, viċi koordinatur, eccetera Għaxin insaqs il-mistoqsijiet eh, Emson najt li l-ħafna kollegi diġa għalu dak li xtaqt najt jien, mela l ewwel mistoqsija surru ta' grazza ħafna ta' prezentazzjoni eccellenti. Mistoqsija speċifika mill-Polonja din u din il-proposta miex demokratika tmur kontra s-sovranità nazzjonali. Tista' tgħidilna? Kif per eżempju eh, se tispjega dan eh, l-assisa jekk il-pajjiż eh, konċinat ma jkunx irid? Tini mistoqsija. Intqal illi eh, din l-Aġenzija tal-Assisa bżonn li kollu xi 1500 persuna x'numa l-setat tagħhom kif jistgħu jagħmlu intervent fil stat Membri, tret mistoqsija forsi naqra iktar eh, diffiċli il-Frontex. Il-Frontex kif se tagħmel l-Aġenzija se taħdem jitfit ma' Frontex jew mod parallel nixtieq ta' iktar informazzjoni għax inti tkellem xi ftit fil-bidu tal-presentazzjoni, ma ma kienieċ ċara ħafna spiegazzjoni tiegħek, grazzi ħafna, is-sur Kirkov. Grazzi. Kirkos. Grazzi ħafna nilqa l-sur dejjem majn ta' informazzjoni, sox mistoqsit mal almaraj Tista' tantiċipa kemm nistaw Eh, naġlu biex morru għal-fazi operazzjonali għax kif eh, rajt fil-parlament ħafna opinjonijiet differenti u anke l-Kummissarju Avramopoulos għal għanna biss seba tim qabel ma jkun hemm kollas u il-gvernijiet ta' xelluk wara il-fatt il nitkellmu fuq l-ideali tal-frontieri miftuħin u reġistrazzjoni issa bidda l-rotta kompletament u jakkuża li NATO illi qed imbotta li kulħadd lejn it-Turkija u għalhekk is-sitwazzjoni tas-sew hija perikoluża se tisplodi u għalhekk inti taħseb jew għandek xi tama illi sena sklusjat mill-Parlament malar malar u u dak li għattint kif eh, nistaw nolbtuħ ma' NATO għax smajna illi per eżempju fil-miet Gregi jew eh, Torok, NATO jgħaddu mur lura Turkija u għalhekk da kollu kif se jorbot mal-Frontex u mal-assisa tal-kosta u l-frontieri. Is-Sinjura Maja Sissa. Grazie ħafna, Signora Presidentina u koll nisanżon fil-qosor għandi xiftit kummenti u mistoqsijiet għal presidenza Olandiza kif ukoll il-Komissjoni Ewropea brabta ma l-Aġenzija tal-Assisa tal-Kosta Frontieri l mistoqsija bħala prinċipju Eh, ovvjament pajis huwa wieħed sovran u għandu bżonn ikollu l-infurzat tal-liġi nazzjonali u jekk se jkollna eh, servizzi Ewropej fuq il-frontieri u l-kosta, il-pajjiżi se jitilfu il-kontroll tal-frontieri stess tagħhom għalhekk insaqsi Presidenza tal-Olanda u l-Kummissjoni jaqblu miegħu din il-proposta biex din proposta tfisser illi jkun hemm trasferiment ta' sovranità mill istat membru lejn Unjoni Ewropea u l-aħħar mistoqsija tiegħi il-kap tal-Aġenzija Frontex għalinna illi mumiex qed iwaffqu l-immigranti hemm iso shuttle service għaddej hawnhekk. U għalhekk l-Aġenzija l-ġdida se twaqqaf l-immigranti milli jaslu fuq it-territorju Ewropew jew forsi li mhijiex l-intenzjoni Dan kien il-punt ukoll imressa minn xi kollegi tiegħi. Mbagħad tassow l-aħħar mistoqsija li darba l-Kommissjoni u l-Presidenza Olandiża din il-proposta se kontribixi biex inwafqu il-flussi tal-migrazzjoni illi qed jaslu hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. Thank you, Chair. Well, Grazzi ħafna. Iva, meta aħna neħħejna l-frontieri interni fiż-żona Schengen, l-idea kienet pjuttost obvja li Ovvja li aħna xtaqna li jkollna ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni. Naturalment dak iż-żmien l-iktar ħaġa loġika kienet li konna dan il-proġett tal-Gwardja tal-Frontieri tal-Kosta. Istaħna l-affarijiet minnihom pass pass kif suppost namlu, jiena konvinta li ċittadini Ewropej ma jinteressomx fuq il-kulur, il-bandira jew l-uniformi ta' dawn il-gwardjani tal-kosta dak li jixtieq huwa li jkun hemm funzjoni tajba ta' dawn il-gwardjani li dawn li jkun qed jagħmlu xogħolhom sew. Qed nara li ċertu kollegi wkoll qegħdin jgħidu li dawn il-gwardjani tal-kosta u tal-frontieri jistgħu jew isibu fil-fatt soluzzjoni għal problemi tal refugjati u laqqas manda xekker jena naħseb li il-kuluri tal-uniformi tal-uniformijiet mux ħajbidlu l-obbligi tal-istati membri illi kienu obbligati bil-Konvenzjoni ta' Ginevra dwar id-dritt tal-azil ġifir ġestjoni aħjar tal- frontieri esterni ħatkun xi ħaġa importanti ħafna ħalli aħna niskuraw li konna sistema tal-azil li taħdem tajjeb. Rridu niftakru wkoll illi gwardjani tal-sistema komuni tal-gwardjani tal-kosta tal-frontieri għandha tenna wkoll sabiex aħna nwaqfu milli jkun hemm ċertu affarijiet li aħna ma nixtiequx li jaqsmu l-frontieri bħal armi, eċċetra, affarijiet falsifikati li jaqsmu l-frontieri. Aħna rajna illi l-ispejjeż ta' non-Schengen kienu ta' 1.4 triljun euro fuq periodu ta' xar snin. Ġifirina naħseb li dan irridu nisuħu minn flok naraw illi il-frontieri interni u esterni kun iktar sikuri permezz ta' din is-sistema tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor Presidenti. jena nixtieq ngħid li favur il-proposta tal-Kummissjoni u jien nishtiq nitkellem fuq il-punt numru 7. Jien mixtieqx nidħol fid-dettal, però naħseb li hemm ċertu prinċipji kbar u dejat importanti ħafna qed niddiskutu hawnhekk. U jiena naħseb li ħasra li m'għandniex sistema tal-karta l-blu. Minħabba jiena nixtieq nsaqsi, allura dan huwa pass kbir lura bħal granġ minħabba illi xħaramlu eżattament għawek. Maħna ma mxejna mkien kif għattejtu li dan huwa pass lura. Kif nistaw naraw illi aħna ma nistawx eh, nħdu rendi kont ta' dejta kollha li hija possibbli. Hekk kif ġara fil-kas tal-PNR jew nkella il-fatt li intom qed qablu l-Unjoni Ewropea mal-Istati Uniti jiena jkolli ngħid li laqasem mal-fejn nidħol u nikkummenta fuq dan minħabba li mhuwiex relevanti dan il-kumment, però aħna smajna fuq ħafna prinċipji li huma relevanti madwar id-dinja żdaħna din nifaċċaw sitwazzjoni li qiegħda tinbidel fejn e, l-affarijiet mhumiex ċar, ġifieri din mhix biss kriżi tar-refuġjati. Jekk intom mintomx l-esti li tammettu illi din miex kviz krizi tal refugjat fjem ħafna immigranti illegali u kif ukoll hemm ħafna immigranti ekonomiċi, kif ukoll nies oħrajn kriminali li qed jiċċaqalqu u allura rridu nkunu prattiċi. Dik hija l-iktar ħaġa importanti, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu l-rappreżentant tal-Presidenza Olandiża sur Dizelborg, jek joġbok. Nitolbok sabiex titkellem fil-qosor. Iva, grazzi, għan tkellem fil-qosor. Nishtin ringrazzja l-Kumitat u l membru onorevoli tal-Kumitat tal tuna l-opportunità li aħna kom fix wasalna u hekk nixtieq ringrazzja wkoll il membru onorevoli tal-li esprimew l-opinjoni tagħhom fuq dan il-fajl. Aħna għalina l konsil dan huwa punt importanti ħafna l-pakket tal-frontieri u koll u fuq il- kosta fuq il-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri aħna kellna il-mandat li aħna l-uftin politiku sakemm tintemm il-Presidenza tagħna, il-Kunsill Kummissjoni ħadu impensa biex intlaħaq din din id-data sal-aħħar tal-Presidenza tagħna ġifieri aħna kellna diskussjoni Fjannar kien prezenza ta' ċer ta'kom u koll f'Amsterdam fejn aħna konna din nitkellmu fuq iktar kwistjonijiet sensittivi bħal pereżempju l-evaluazzjoni tal-vulnerabilità, dritt li wieħed jintervjeni, ir-responsabilità maqsuma u s-sovranità hija xi ħaġa li semmit ħafna drabi f'dik il-laqa kif tistgħu timmaġinaw. Il-ħamis li għadda fil-laqa tal-GHA il-Presidenza prezentat rapport ta' progress illi wara li aħna minna ħafna xogħol parti kbira mill-proposta kienet diskussa matul din il-laqa inkluż anke xi ftit minn dawn il-kwistjonijiet li qajmu kontroversja u l-Presidenza issa qiegħda taħdem fuq ċertu proposti ta' kompromess fuq ċertu partijiet minn din il-proposta. U għabbażi ta' dawn id-diskussjonijiet li aħna kellna sissa l-President għandu pożizzjoni pjuttost ottimista dwar il-fatt li il-presidenza ħad tkun tista tilħaq ftehim politiku sa Tmi presidenza tagħna aħna kellna wkoll l-ewwel laqgħa ma' Sur Pabrix mir-rapporter qed nistenna bil-ħerqa li jkollna iktar rapport iktar kooperazzjoni ma' rapporter ma' shadow rapporter fuq dan is-suġġett issa fuq eh, l-emenda tal-kodiċi ta' Schengen din hija kwistjoni importanti ħafna iva għandha iktar x'taqsam ma' tedida ta' terrorizmu minima l-immigrazzjoni. Il-Kunsil jaqbel dwar iżda il-ħamis li għadda intlaħaq ftejim ta' proġenerali fuq din proposta test tal-Kummissjoni kienet kien bażi tajba ħafna negozjati il-possibilità li jkun hemm il-kontrolli temporani din kienet xi ħaġa li possibilità li nżammet mill-Kunsillu u perjodu ta' transizzjoni ta' sitt xhur addizzjonali wkoll kien introdott anke sabiex dan il-kontroll jidħol fl-aeroporti. Aħna għandna klim daqsxejn iktar strett iktar fuq il-kamp applikazzjoni ta' dawn il-kontrolli u għandna l-obbligu issa li l-Istati membri għandhom jinformaw l-Istati membri l-oħrajn kif ukoll il-Frontex fuq l-użu ta' dawn il-kontrolli. U jekk l-Istati membri kollhom xi problema għandhom jinnotifikaw jitkellmu direttament mal-Istat membru konċernat. Skont il-Kunsill dan japplika għal frontieri esterni kollha tal-Istati Membri, inkluż dawk l-Istati Membri fejn id-deċiżjoni li jitneħħew il-frontieri interni għadha ma teħdiġ. Aħna fil-fatt qed nintroduċu l-evalwazzjoni, il-possibilità li jkun hemm evalwazzjoni ta' din id-deċiżjoni tar-regolament. U hawnhekk aħna wkoll qed nistennew li jkun iktar kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. L-aħħar punt ġifiri fuq dokument tal vjaċċar li jintuża ritorn. Dan huwa punt importanti ħafna kif qalu l-membri dan forsi mhux l-iktar ħaġa li jista' jsolvi l-problema ta' tnuqqas ta' nies illi tal-rata ħażina ħafna tan nies li qed jintbatu lura minkejja li qegħdin fit-territorju b'mod illegali sa tista' tkun kontribuzzjoni. Grazzi ħafna s Rute. Iva, ħaniprofa nwieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet, però ninsab ċert il-tweġibiet tiegħi mhumiex ħajkunu tajbin biżejjed. Xi ftit minnkom diġà qalu illi forsi għandna nieħdu il-ġimgħa ta' Strasburgu ħalli konna l-okkażjoni li konna diskussjonijiet ħafna iktar dettaljati. Forsi fi gruppi iżgħar ħalli nkun nistgħu iġibkom aħjar. Iżda Nixtieq ngħid illi kif għamlu saħqu xi ftit minnkom fosthom nistur Savana Sinjora Vikstra maħna qed ninsabu bħalissa f'sitwazzjoni fejn qed tinħabtu wiċċna ma' kriżi eżistenzjali tal-Unjoni Ewropea. Jekk għadkom ma realizzajtux li nsabu f'din it-tip ta' kriżi, Allura, mantkom xidija fuq id-dibattitu ġenerali. Jina palissa t-nirċivi ħafna dati ta' skadenza, emmini tijaj li fissibatijim li ġejjin din ħagġa t-tlesta. ħanejdilkom l-affarijiet kif huma, ħna din nippruvaw minnaħa tal-Kummissjoni, Kummissarju Avramopoulos, il-Viċi President Timmermans, il-President Juncker, aħna din nippruvaw noħorġu bi proposti ħalli niskuraw illi aħna nsalvaw id-dar Ewropea. U aħna rridu veru naraw li jisir evalwazzjoni tal-impatt fuq ċertu affarijiet, jekk ikun hemm ċertu dubju mistoqsijiet, irridu naraw li iva niprovdu tweġibiet matul il-proċess leġislattiv, iżda aħna ninsabu fi kriżi bħalissa illi naħdem għal-Kummissjoni fi 30 sena bdejt bi kriżi u naħseb illi qatt ma krizi kriżi bħalma ninsabu bħalissa fija fl-istorja tiegħi fl-esperjenza personali tiegħi dak huwa kumment min-naħa tiegħi pjuttost eh, personali, jena kontent u kol kontribuzzjoni ta' Sur Pabrix, Sur Niedermuller u l-fat li huma lesti illi ikunu ambizjużi wkoll fit-timetable li aħna stabilixxejna. Dan il kontest u nixtieq ngħid ukoll li qed nieħu gost ħafna biż-żewġ elementi illi kienu jinsabu fil- f'qarija tas-sur Pabrix, ġifiri konna frontieri miftuħa fl-istess ħin iktar siguri. Il-Presidenza Olandiża diġà tat tweġiba għal mistoqsija ta' Sinjora Moskovej Jiġifieri meta jkun hemm stat membru li jkollu aċċess għas-SIS, sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, aħna ma jkollniex bżonn illi jisiru iktar minn kontroll wieħed. Issa, hija sitwazzjoni differenti dik li jinsabu fija l-Bulgarija u r-Rumanija meta nqablu l-Kroazja magħhom minħabba li hemmhekk għadna ma minnix introduzzjoni ta' sistema ta' l-evalwazzjoni. Iġifieri e kif kien diskuss bejn ministeri Ministri tal-Intern, forsi tistgħu sibu xi ftit tweġibiet mill-istqarrija tagħhom. Naqbel ma' Sur Duprem, sinjura Stevens, kif ukoll ma' numru ta' membri oħrajn li qalu li jekk aħna ħanoħorġu b'dokument tal-vjaġġar fur ritorn mhijiex it-tweġiba, mhijiex is-soluzzjoni, però jiena nista' ngħidilkom u jiena kont hawnhekk preżenti f'bosta drabi fiħdan dan il-kumitat dwar ftim tal-immissjoni u kollu rajt. L-dan huwa element wieħed tekniku li jista' jenna sabiex aħna jkollna politika tal-ritorn li tkun iktar effettiva. Iżda għandna bżonn iva veru tal ftim tal-immissjoni. Aħna issa jekk mhux ħajkollna il-dan ftehim tal-immissjoni mhux ħajkollna il-leġiżlazzjoni. il leġiżlazzjoni u l-implementazzjoni ta' dan il-dokument ma kunx nistgħu narf nġeru li l-pajjiż terz jara f'dan il-dokument. Tal-vjaġġar aħna bħalissa għandna biċċa karta kien hemm min semma il-Photoshop naħseb li fl-1994 ma kenniex il-Photoshop. Ġifieri aħna rridu Inkunu ġurnati anka bil-karatteristiċi tas sigurtà dak li ngħidu l-pajjiżi terzi l ħin kollu ngħidulhom li l-karatteristiċi tas sigurtà tagħhom mhumiex tajbin biżjed sabiex nagħtuhom aċċess għal faċilitazzjoni tal-viża pereżempju. Għina naħseb liva fuq din nistgħu naħdmu u għalissa nieqaf hawnhekk dwar dan id-dokument. Issa fuq il-kodiċi ta' Schengen u l-bidliet ta' din il-sistem ta' revizjoni jiva veru l-bidliet kienu minħabba l-attakki terroristiċi. U mux minħabba il-krizi tal-immigrazzjoni. Aħna edin nitkelmu għawek fuq element Importanti jiena ġejta hawnhekk wara Charlie Hebdo kontattilkom billi hemm bżonn li nżidu l-kontrolli li kienu qegħdin isiru kemm fuq frontieri esterni kif ukoll il-kontrolli ta' ċittadini Ewropej. Għana dak iż-żmien konna qed naħsbu li nistgħu daħlu ċertu bidliet permezz ta' evalwazzjoni tar-riskju ħalli nidentifikaw numru ta' indikaturi ta' riskju ħalli bekk nevitaw li kunem dawn it-teddidiet sistemiċi u ħareġ biċċar anka wara attakki ta' Bataklan illi kien importanti ħafna li konna approċ sħiħ tal-kontrolli li qed isiru fuq il-frontieri estern fuq il-frontieri. il frontieri estern fuq il frontieri interni il-kodiċi ta' Schengen diġà għandu miktub fih li għandu ikun isir kontroll tad dokumenti u għandu jisir kontroll elettroniku ġifiri inti taddi l-passaport mill-magna u dak li nixtieq huwa li inti mill-ewwel meta taddi dan id-dokument mill-magna inti tkun tista' tivverifika u tqablu mal-sistemi ta' verifiki nazzjonali pal pereżempju eh, databases li jkun hemm ta' affarijiet li huma nisa jew nies li huma sospettużi jew nkella eh, brabta għandu jkun hemm rabta wkoll ma' l-Interpol ġifieri Naħseb li din it-tip ta' kontroll li qed nintroduċu forsi ħejħu xi ftit sekondi iktar milli s-soltu jieħu kontroll tal-passaport normali, però dan jista' jżid ukoll livell ieħor ta' sigurtà ħalli bekk aħna nkun nistgħu niskuraw li jkollna kontroll aħjar ta' dawk il-nies li ġejjin u qed joħorġu mit-territorju Ewropew. Iva, nittama li dal-waqt ħajkonna reviżjoni tal-Smart Borders jiena kontent ħafna illi nissa nħabrilkom li aħna għamilna valwazzjoni tal-impatt u dan għadda mill-bord tal-valwazzjoni tal-impatt ġifiri tama illi fil-ġimat li ġejjin ħajkun hemm il-proposta tal-Kummissjoni li ħatoħroġ fuq dan il-punt ħallibek aħna naraw ukoll xrabti temma dan kollu. U naħseb li dan rapport ħajkun dispożizzjoni tagħna malajr ħafna. Għan itkellem fuq il-kontroll tal-gwardjani fil-frontira, għalt li nistaniħu kemm irġit ħin, pero ma naħsibx. Iva, ir-rispett drittijiet fundamentali. għandi kumment ġenerali għal darbohra aħna f'dawn it-12 xahar li għaddew konna din nitkellmu fuq eh, l-aġenda tal-migrazzjoni b'mod ġenerali konna qed niddiskutu r-relokazzjoni, r resettlement Iżda qatt ma rajna maħarisna b'mod komprensiv lejn il-kontroll tal-frontieri esterni ġifieri takkużawx lill-Kummissjoni li edha xaqlib biss lejnha waħda jnaħseb li hemm ħafna pressjoni li qed titpoġġa fuq il-Kummissjoni ħalli nħorġu bi proposta bil-gwardjani dwar gwardjani tal-frontieri u tal-kosta, però aħna ifukajna fuq l-obbligi internazzjonali tagħna u l-obbligi tal-rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem brabta mal-flussi migratorji ġifieri issa wasal il-waqt ukoll illi nanalizzaw il-proposta tal-Gwardjani tal-Frontiera. Is-Sinjura Keller kif ukoll basta membri oħrajn saqsewni fuq l-artiklu 18 paragrafu 4 Dan huwa mod pjuttost komplikata kif aħna nistgħu nagħmlu l-affarijiet iżda fir-realtà l-istat membru dejjem għandu jaqbel li kunem operazzjoni konġunta ma' Frontex dwar il proċedura jekk l-istat membru ma jaqbilx aħna dak li nikaġa nistgħu nagħmlu għal irressu l-istat membru l-qorti. Dak kollox. Jiġifieri, nistgħu nitlu fid-dibattitu illi jgħid li le aħna rridu nimponu din il-ħaġa fuq l-istati membri. U naturalment imbagħad għamlu l-kwistjoni kollha li għandu x'jaqsim ir-responsabbiltà iżda mbagħad ikun hemm min minnaħa l-oħra li jgħid li dan huwa ksur tal sovranità tal-istat membru. Naħseb li permezz dan l-artiklu 18 nixxin nsibu kompromess tajjeb ċert li ħajkun l okkażjoni niddiskutu dan kollu ħafna drabi fix-xhur li ġejjin Issa dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu nippreservaw is-sovranità u fl-istess ħin noħolqu wkoll ħafna pressjoni fuq livell morali li l-istat membru għandu jippermetti li operazzjoni bħal din tkun qed issir. Kien mistoqsija dwar l-evalwazzjoni ta' Schengen. Għalfejn ma minnix qabel aħna din nagħmluha kull erba' jew ħames snin l-istat membru partikolari l-evalwazzjoni ta' Eh, Schengen issir wara. Wara li l-affarijiet forsi ma marrux kif suppost aħna iżdanna bżonn li jkollna sistema ta' analiżi tar-riskju u għalhekk qed nagħtu dan ir-rwol lill-Aġenzija Frontex. Ġifiri, din hija sistema li tibbaża iktar fuq il-prevenzjoni milli fuq l-evalwazzjoni. Mela, sabiex nkun ċaru kol ħabba li saqsejna din mistoqsija diġa ħna maħniex qegħdin naħolqu sistem sistema jew aġenzija ġdida din. Ħatkun ħaġa li ħanżidu ma' Frontex. Ġifieri l-Aġenzija ta' Frontex Forso nittama' li niftehmu wkoll fuq il- kwartier ġenerali mbagħad li ħalibnu u naraw li konna iktar riżorsi addizzjonali allokati għal din l-aġenzija l-ġdida li nitkellmu fuq elf persuna li ħajkunu ħaddiema ta' dawn ta' din l-aġenzija l-ġdida iżda naħseb li dawn mhux ħajkunu biżżejjed għalhekk ħajkonna bżonn il-pool ta' reserve tal-gwardjani u din għandna bżonn illi tkun disponibbli. Punt ieħor, mbagħad nidħlu aktar fid-dettall fi Strasbourg u fil-ġranet li ġejjin. Iva, fl-operazzjonijiet fuq il-bahar aħna sen namlu il-salvataċ u tfittxija u rridu namlu ċara ma naħseb li rajtu fi xur li għaddew u waqt diskussjonijiet li kena dwar il-sostituzzjoni ta' Mare Nostrum u l-operata Triton il-mod kif ħadem Poseidon. L-approċ ewleni huwa it-tfittxija u salvataċ fuq il-bahar anki meta ikunu għedin namlu xol ta' gwardja fuq il-frontieru fuq il-kosta l-istess ħaġa u wara diskussjonijiet kollha illi aħna kenna aħna żgurajna illi ikun hemm mekkaniżmu sot għall ilmenti illi jkun inkluż u jkun parti integrali mill-proposta kieku ma minni xek kontu titolbu issa li aħna kludejnieh qed titolbu iktar ħaġa naturali pero lil il, dan il-mekanizmu għall-ilmenti issa inkludejnieh ilkom kontu ilkom titolbuna għalih. Skużani, Signora President, li tkellimt fit-tul, jiena involut ħafna f'din il-ħidma u nista' nibqa' għal sija sħaħ, ma se neqafaw. Grazzi ħafna sur Ruta. Zgur li sen komplu niddiskutu dawn ir-rapporti il-prezentazzjoni tal-labbozz tal-rapport uh, eh, se jisir waqt il-laqa tal-libe li se jisir fil-11 ta' april jekk dana ikun autorizzat. Għalek grazzi ħafna tal-li ġejt titkellem Mana u issa se jkonna imbidlu ftit għalix edin waqajna l-ura il minuta issa ma jamilx sens illi nibdew niprezentaw l-istudju fuq il-prezz tal f'termini ta' kriminalità organizzata u korruzzjoni jekk ma jkonniex l-Ewropa. Għalhekk jiena nitlob li l-interpreti jibqgħu magħna 10 minuti addizzjonali eh, se nivvotaw fi 26 vot qasir u mbagħad ikonna 10 minuti għal prezentazzjoni tal-taqsira eżekuttiva tal-riċerka tal illi saret wara il-vot kif għattilkom niprezentaw il-rapport. Let's start the vote, colleagues. Uh, we have kollegi ħanibdew. Għanna zewċ punti li rridu nivvotaw fuqhom mistoqsija bil-fom li l-Kommissjoni segwitu għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 11 ta' frar 2015 fuq il-rapport bil-Istati Uniti fuq l-allegazzjonijiet ta' tortura mis-CIA. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Uħraċ il-karta werġa daħħala tajjeb mela qed taħdem il-magna tal-voti għal votazzjoni maluqa. 22 favur, 17 kontra u din għaddiet. Astenzjoni waħda. It-tieni mistoqsija orali lill-Kunsill votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 22 vot favur, 17 kontra, astensjoni waħda. Tajjeb, mela dawk dak kien il-vot imma għad baqalna xaħġa oħra. Issa għad baqalna 17 il-minuta biex eh, nispiċċaw il-punti li kena fuq l-agenda eh, għanna studju il-kost ta' non-Europa f'termini ta' kriminalità u korruzzjoni u prezentazzjoni tal-taqsira eżekuttiva ta' dan il-rapport illi saret fuq talba tal-rapporter is-Sinjura Laura Ferrara u l-koordinaturi tal-Libe li deċidew f'Settembru tal-2015 li jitolbu li DG EPRS biex joħroġ studju fuq il-kosta non-Europa f'termini ta' kriminalità organizzata u korruzzjoni. Issa nistieden lis-Sinjura Vorum Tajjeb, mela inti se titkellem minn postok. Nati il-mikrofonu lis-Sinjura Astrid Vorum li hija il-kap tal-unità ex kollega biex tippreżentanna din it-taqsira eżekuttiva Astrid Ekjoġbok. Barnof s serata it-tajba, grazzi tal-li qegħdin it-tuna l-din l-opportunità biex nippreżentaw is-sejbiet tagħna il-rapporti ta' dan it-tip illi jitħejjew mis-servizz tal-riċerka tal-Parlament Ewropew jisiru sabiex jiġu identifikati oqsma fejn il-valur mizju tal-livell tal-Unjoni Ewropea jistaw ikunu sinifikanti. Jiġifieri, l-għan tal-istudju u għalli naraw fejn integrazzjoni u koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija mistennija li tagħti benefiċċji addizzjonali għaċ-ċittadini f'Settembru tal-2015 il-koordinaturi tal-Libet talbu rapport biex jaraw fiex edin f'termini ta' politika tal-Unjoni Ewropea fil-qassam tal-kriminalità organizzata u korruzzjoni u li għamlu stima tal-ispejjeż marbuta f'nuqqas ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew f'dan il-qasam anke biex ikun hemm kwantifikazzjoni tal-benefiċċji li jistgħu jkunu ġenerati minn azzjoni iktar effettiva u komuni fuq livell Ewropew. Hemm tliet dokumenti ta' riċerka tnejn minnhom diġà ġew ippreżentati waħda mis-sebs se tkun ippreżentata wara din. Mela, xinu l-kost tal-kriminalità organizzata u korruzzjoni? Minħabba natura leċita tagħhom il-kriminalità korruzzjoni diffiċli li wieħed jiduna bihom u l-impatt tagħhom huwa diffiċli li tkejlu l-informazzjoni disponibbli mhix l-istess ma tasalx l-istess minn kull imkien u ħafna drabi laqas ma hija koerenti għalhekk f'dak il-kontest ma kienx faċli li wieħed jagħmel stima totali tal-kost ta' non-Ewropa li jkun ċert madana kollu l-istudju jipprovdi ċerti xenarji li juri il-kost tal-korruzzjoni għall-ekonomija Ewropea u anki jagħmel stima ta' daqs tal-swieq illeċiti. X'inhu il-prezz tal-korruzzjoni? L-Unjoni Ewropea kienet għamlet stima li għall-ekonomija Ewropea huwa ta' 120 biljun euro fis-sena imma din iċ-ċifra ma tagħtix l-istampa sħiħa għaliex tinkludi biss telf ta' dħul mit-taxxa u investimenti u ma tqis ukoll elementi indiretti. Wieħed mid-dokumenti li eh, saru fassal tlet xenarji differenti dak li jidirna li huwa l-iktar kredibli juri illi hemm telf ekonomiku ta' bejn 218 biljun u ta' 282 biljun ta' kull sena dana minħabba l-korruzzjoni. L-istati membri huma maqsumi ferba kategoriji skont il- is-similaritajiet istituzzjonali tagħhom u jqisu wkoll id-differenzi fil-korruzzjoni bejn l-istati membri il- bar il-prezz tal-kriminalità organizzata dan huwa diffiċli li wieħed jikkwantifikah skont l-istimi eżistenti swieq il-leċiti jirrappreżentaw madwar wieħed fil-mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u jiġġeneraw eh, spejjeż ta' madwar 110 biljun euro għall-ekonomija Ewropea. Dan l-istudju jibni fuq din iċ-ċifra imma eh, jindika u koll xinuma l-impatti eh, soċjali u politiċi ta' din il- il-pjaga xinu ma sejbiet ewlenin tal-istudju. Ir-rapport juri li hemm diofijiet fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni ostakoli gbar f'dan il-qasam huwa il-ratifika insuffiċjenti traspożizzjoni u infurzar tal- regoli Ewropej u internazzjonali l istudji juri u kolli jem djufijiet fil-qafas legali attwali u anki nuqqas ta' definizjoni xirqa ta' kriminalità organizzata, nuqqas ta' direttiva Ewropea f'għalġlida kontra l-korruzzjoni fis settur pubbliku u nuqqas ta' sistema għall-Unjoni Ewropea kollha li tħares il-dawk li jikxfu il-korruzzjoni. Il-rapport jitlob ukoll koll għafas tal-Polizija u ġudizzjarju li jkun ikkonsolidat u anke aktar kooperazzjoni bew l-autoritajiet tal-Polizija. Pala konklużjoni, l-istudju jgħid illi jekk ikun hemm azzjoni komuni fuq livell Ewropew, tkun is-servi ġid ħafna. Il-ġlieda kontra l-kriminalità tal korruzzjoni hija kompetenza maqsuma tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għalhekk permezz ta' aktar kooperazzjoni sistematika u effiċjenti permezz ta' Odot Ewropej u Aġenziji Ewropej jistgħu jinkisbu passi l-qoddim gbar fil-ġlieda kontra l-kriminalità u l-korruzzjoni. Għabbażi ta' dawn is-sejbiet, Ir-rapport jagħmel sensiela ta' rakkomandazzjonijiet biex nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet u l-ostakoli fil-ġlieda kontra l-kriminalità u l-korruzzjoni. F'emmini ġenerali, l-studju jgħid li hemm bżonn ta' eh, qafas ta' sigurtà u ġustizzja Ewropew koerenti Hemm għaxar rakkomandazzjonijiet li jibnu fuq jibni fuqhom l-ewwel net sistema ta' evalwazzjoni komprensiva oġġettiva ta' trasposizzjoni l-implementazzjoni l-infurzar ta' l-akki ta' sigurtà u tal-ġustizzja. Sistema bħal din tista' tkun ibbażata fuq il-proċedura imnaqxa fl-artiklu 70 ta' Trattat Wert Ħaddim tal-Unjoni Ewropea. It-tieni net sistema ta' monitoraġġ tal-ġustizzja li tkun iktar integrata u effettiva. Il-mekkanizmi ta' monitoraġġ eżistenti bħal rapport Ewropew kontra korruzzjoni jew l-scoreboard tal-ġustizzja rridu jkunu konsolidati sabiex jintelbu id-djufijiet tagħhom. Barra minn hekk il-monitoraġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej ukoll għandu jitjieb permezz ta' pereżempju l-inklużjoni tal-istituzzjonijiet fil-rapport tal-Ewropew kontra korruzzjoni L-Unjoni Ewropea tista' tidħol ukoll fil-grupp Greco dawk l-istati li jġildu kontra l-korruzzjoni li kieku aħna kellna sistema ta' monitoraġġ effettiva tal-sistema tal-ġustizzja u kieku rakkomandazzjonijiet jiġu applikati dan jista' jwassal għal ħafna tnaqqis fil-livell totali ta' korruzzjoni fl-istati membri u jgħina nifrankaw ta' madwar 70 biljun euro f'kull sena. Ammont konsiderevoli. Tilet net, id-definizzjonijiet u sanzjonijiet applikabli għal kriminalità serja u organizzata u korruzzjoni irridu ikunu approssimati aktar. Raba punt. Miżuri għal protezzjoni ta' dawk li jikxfu il-korruzzjoni dawn rridu jinħolqu u anki hemm bżonn ta' uffiċċju Ewropew tal-prosekutur pubbliku li kun tassew indipendenti xogħol tiegħu rid tukun integrat ukoll fil-ħidma tal-Europol u l-Eurojust u hemm bżonn li jkun hemm ukoll drittijiet proċedurali u standards ta' protezzjoni tad data adegwati. Dan jista' jifranka madwar 20 miljun euro ta' kull sena mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-punt numru 6 jirrigwarda strumenti eżistenti għal rikonoxximent reċiproku li jridu jittejbu. Rridu jkunu żviluppati strumenti ġodda. Il-European Investigation Order għandha servita benchmark f'dan ir-rigward. Seba' il-ċiklu Ewropew għas-sigurtà u ġustizzja u l-verifika tal-Parlament u mill-qorti tal-awdituri għandha tkun involuta li bħalissa dan għas-xogħol isir fuq livell tal-istati membri. Irridu noħol u grupp permanenti ta' esperti akademiċi, esperti fil-liġi kriminali u fuq il-politika Ewropea. Tmin punt kooperazzjoni fuq livell operattiv bejn il-Pulizija u l-Ġudikatura titkun sviluppata aktar permezz ta' miżuri budgetarji u opportunitajiet ta' taħriġ li se jtejbu l-effiċenza u l-kwalità tal-ġustizzja u anki jiżviluppaw l-arfin tal-liġijiet Ewropej u proċeduri ta' kooperazzjoni. Id-dissa punt. Sistema Ewropea ta' xiri elettroniku jinaqqas il-riskju ta' korruzzjoni fil-xiri pubbliku għal madwar 920 miljon kull sena. L-aħħar punt irridu niżguraw illi il-kriminalità ma tkun taqbel lil ħadd għallek irridu nimplementaw aħjar u ntejbu iktar il-miżuri Ewropej dwar l-intraċċar li frizar tal-proċeduri tal-liħ mill-kriminalità. Grazzi ħafna, grazzi tal-li provajt timxi mal-ħin, naf li mux faċli, naprezza ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu lis sinjura Xera. To present. Uh, U ti tippreżenta il-dokument ta' riċerka ta' ħafu dan is-suġġett. U se ukoll insaqsik biex tkun konċiża kemm jista' jkun. Mikrofonu jkoġbok. Mikrofonu jkoġbok għal-kelima. Grazie ħafna. Se prezenta fil-qosor ħafna studju ta' riċerka Miss steps il-li provdi valutazzjoni kritika tal nefa tal-Unjoni Ewropea għad dik li kriminalità organizzata u taraw kol tlet intervent minn ħadd l-Unjoni Ewropea l-ewwel net l-friżar u l-konfiska ta' assi finanzjari, l-investigazzjoni ta' ġustizja kriminali u iċ-ċiklu għal dak li huwa kriminalità organizzata serja. Ir-rapport isib illi hemm diffikultà kbira biex nivvalutaw dawn l-attivitajiet kriminali fil-Unjoni Ewropea u tentattivi oħra ħarġu b'xi kavjats għax il-kriminalità organizzata tista' tieħu għamla differenti fl-Unjoni Ewropea tista' tiġi organizzata jew strutturata. U għalhekk dan iwassal għal diffikultajiet kbar biex insibu definizzjoni komuni tal-kriminalità organizzata kif nistgħu naraw u kol fil-deċizjoni għafas tal-2008 u rapport sib il definizzjoni wiesa biss ta' kriminalità organizzata tista tfisser li kunem iktar kriminalità u id-dajja fi stat ta' dritt u kif ukoll ostaklu għal kooperazzjoni effiċenti. Grazzi ħafna. Issa il sardi miss. Il-rapport eh, ħares miqrib l-unitajiet ta' intelligence, l-FIUs, l-uffiċali ta' rekupru tal-assi kif ukoll il-ġitz u il-koordinazzjoni fuq livell Ewropew. U r rapport isib illi anki jekk l-FIUs u l-koordinazzjoni Ewropea jiġu rikonosciuti bħala eh, strument tajjeb ħafna, hemm ċerti sfidi ta' trasparenza li huma marbutin mal-attivitajiet ġifiri għal skopijiet tal-rapport rajna illi l-FIUs li huma forsi huma iktar msejsin fuq l-intelligence u m'għandhomx tal iskutinju demokratiku. Fil-banda l-oħra ta' din il-fisċa ta' networks fejn naraw il-konfiska, l-Unjoni Ewropea fl-2007 ehm, adottat il-AMON, Anti-Money Laundering Operational Network, u rajna l-benefiċċji li ġu mill-interventi Ewropea qasam partikolari imma kwistjoni importanti għal legalità tal-attivitajiet tagħna u l-kompatibilità ma' garanziji ta' liġi Ewropea mod partikolari f'każijiet meta ma jkunx hemm eh, meta jkun hemm eh, konfiska u konfiska estiża Issa għal dik li investigazzjoni transkonfinali, il rapport isib il-ġitz għandhom potenzjal kbir għal kooperazzjoni effettiva, imma tfadal ċerti lakuni, ċerti sfidi għandhom xaqsu ma' nuqqas ta' ċarezza eh, tal-ftemi tatwali, modali għal dak li hija l-qafas legali applikabli. Il-rapport isib il kooperazzjoni tal-Pulizija u tal-Ġustizzja mill-ġitz jistaw e, jiffissaw standard oli ħafna anke għal dik li għas salvagwardja ta' e, liġijiet li għandhom xaqsmu mal-kriminalità. Issa slajd li mis. Issa fil-qosor ħafna se nitkellem fuq in-nuqqas ta' accountability għax jobot ma' dak li intqal qabel. Ir-rapport jgħid li hemm nuqqas kbir ta' responsabilità dik li hija networks formali u informali li jaħdmu fuq livell Ewropew, pereżempju fil-ċarpa tal-intelligence, ir-rapport jeżamra mod partikolari l-Antimani Laundering Operation Network lejmon kif ukoll il-Karen Network li huwa l-Camden Assets Recovery Interagency Network u r-rapport ukoll jgħid li Jekk l-istrumenti operazzjonali ta' kooperazzjoni ma tant importanti, il garanzije ta' prinċipju Ewropej fil qassam ta' ta' binem ukoll huwa importanti u hemm bżonn ikun hemm iktar kooperazzjoni u fiduċja eh, ċiprika tejba. Ir-rapport janfasizza eh, nuqqas ta' demokrazija f'kif ċiklu u koll jaħdem u jizviluppa ruħu kif ukoll fl-attivitajiet mill-kozi. Attualment, per eżempju, eh, hemm il-rapport fuq il-proġett impact li mhumiex aċċessibbli għal parlamentari tal-Parlament Ewropew għalhekk ir-rapport mal-ġenerali sib il-struttura Ewropea kontra l-kriminalità organizzata imposta minn ħafna situazzjoni differenti u dija sfida kbira għat trasparenza demokratika. dawk li huma l-alternattivi, ir-rapport jgħid illi hemm bżonn nifakaw mhux biss li nelbu l-assaċertezza attwali għal marbuta ma' nozzjoni ta' ta' organizzata, ma' minn flok għana bżon nifokaw fuq kooperazzjoni operazzjonali fil-politiki tal-ġdida kontra l-kriminalità eh, taħt mandat igwidat minn approċ li jkun eh, mexxi mill-ġustizja eh, kriminali kif ukoll l-osfa neċessarji. Il-rapport u koll suġġerixxi illi ħiliet ta' taħriġ armonizzati u konsistenti fl-Unjoni Ewropea meta jkun hemm investigazzjoni transkonfinali hija importanti ħafna hija kritika u hemm bżonn ikun hemm tip ta' taħriġ kif ukoll materjal edukazzjonali għal dik li kooperazzjoni transkonfinali għandhom bżonn idaħlu iktar prinċipji ta' ditħir tal-bniedem fuq il-Europol. Il-mandat il-ġdid tal-Europol jantiċipa li jkun hemm grupp ta' skrutinju parlamentari kif ukoll rwol msaħħaħ tal-IDPS u rapport suġġerix l-Parlament Ewropew bżonn ikun kawt fuq il ftejim il-ġdid għax l-ewwel net iktar skrutinju tal-attivitajiet tal-Europol, inklużi il risorsi mobilizzati u l-attivitajiet minn networks informali u formali, iktar supervizjoni ta' database tal-Europol u kol skambju tal-informazzjoni ma' pajizi terzi. Rapport u kol suġerissi li ġiet għandhom bżonn kollom eh, eh, priorità eh, ċara u jiġu żviluppati iktar l-aħħar slide issa. Il-rapport jinsisti fuq il-fat illi il-prioritajt ewlenin hemm bżonn illi nisguraw li jkun hemm politiki eh, b'saħħithom li jkunu għabbażi tal-arfin u għalhekk il-grupp ta' parlamentari konġunt għandu bżonn eh, jara s-saħħa ta' Soktas minnaħa tal-Europol kif ukoll il-konsistenza tal-ifissar ta' prioritajiet kif ukoll il-modi kif jiġu riflessi mbagħad fil-proġetti tal-impact. U l-Parlament Ewropew tikun ikun jaf iktar xa tiġri fil-ċiklu tal-politika u kif attualment il- għalissa dawn il-proġetti tal-impatt mhumiex aċċessibbli għal Parlament Ewropew, imma jista' jiġi o moti u jista' jkun hemm iktar sorveljanza minaħa tal-Parlament wara t-talba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek u grazzi ħafna tal-li kont konċiża kemm jista' jkun se jkolli nala il issa ħadd ma saqsa għal-kelma mill-kollegi ma laqas biss nista' ngħaddi l-kelma għax għandna bżonn nagħlqu l-laqa tagħna jiena grata ħafna lill-interpreti li baqgħu magħna u se nkomplu bid-dibattitu mbagħad ehm, xi data oħra, pereżempju 16 u 17 ta' Marzu. Grazzi ħafna li la tajba lil kulħadd.